So, hello, good morning. Uh, we are not... Lotwa tajba lil kulħadd. Iva, ma tanxaw ħafna nies prezenti l-lum. L-lum ġurnata vera tajba li hija mhux biss jiena e, ċer tagħkom jew il-viċi ċer, imma l-lum vera ġurnata sabiħa peress li il- il-birthday ta' Bob Dylan għala 70 sena forsi tana iktar minn eh, kanzunetti dawn nissew najdu l-om nsejħu l-om roadmaps eh, Iva, izminijiet qed jinbidlu għal suq tagħna aħna bħal rolling Stone u nistgħu ngħidu nerġu nikkutaw kanzunet taħna oħra You Go Your Way, I Go Mine. U Bob Dylan ukoll jissa jizbalja. U per eżempju għad-dibattitu tal-enerġija tagħna eh, kwot oħra, the answer is not blowing in the, is blowing in the wind. U issa, jien nibdew bl-agenda tagħna. Mela, sakemm mandkom xie emendi li tixi u tres u din l-agenda tista tiġi adottata u eh, nafu li jem web streaming l-lum u eh, għalek nil-għal dawk kolla jisimawna online. U eh, se ikunnem fit-tlieta ta' wara nofsinhar prezentazzjoni hawnhekk fl-istess bini 2Q2 u nishtiq nilqa għawnek fosna membru ġrida senjura Bendergast li issa minn flok. Is-Sur Kelly. Li Ministru tal-Istat. Issa għandna l-approvazzjoni tal-minuti. Il-laqa ta' 16 ta' Marzu, 21-22 ta' Marzu, kif ukoll il-11 sa' 13 ta' April, forsi hemm xi membri li għandkom xi oġġezzjonijiet, imma jekk u jekk għandkom dawn l-oġġezzjonijiet, id-data tal-iskadenza għada f'nofsinhar. Issa ejja ngħaddu għall-aġenda tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna iż-żjara Polonja u hemm membru li kien prezenti u dan il-membru jixti jaqsam maħna il-kummenti tiegħu. Dank u ġir. Signora Cher, grazzi. Mela ħan istenna sakemm kulħadd tibiddel il channel ħalli jkun kulħadd ikun jista' jisma' il-kommenti tiegħi. Iva, iż Tana, tagħna kienet żjara klib bdejna fi Krakaw u pala eh, membru Olandiż tal-Parlament Ewropew Kienet ħaġa ferm sabiħa li nitkellem ma' nies li eh, kienu daqshekk entuzjasti dwar il-kustjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna tkellimna mal eh, nies involuti fid-dinja tal-kummerċ għalu li għandhom tħassib dwar is sistemi differenti ta' tassazzjoni u esportazzjoni mill-Polondja lejn pajjiżi terzi eh, kien hemm naqra ostakli minħabba livelli differenti ta' tassazzjoni, tariffi differenti kif ukoll rati differenti tal-vat U ma kienx kwestjoni tal-livell ta' sazzjoni, għax daw l-affarijiet jaqgħu fidejn l-istati membri, imma l-problema kienet is-sistemi differenti u l-firxa ta' sistemi. Mbagħad marna Varsavja fejn tkellimna dwar il-Presidenza li jmiss, il-Presidenza Pollakka, aħna tkellimna mal-Segretarjat tal-Istat tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll affarijiet ekonomiċi u um, ninstab ċert li um, Eh, ħanarawħ ħafna dan ir-raġel fi xtutxur li ġejjin. Umbat eh, marna s-senat eh, u wirna xilna aħna nitkelmu dwar ħafna mis-soġġetti ta' l-imkod kellimna per eżempju dwar il-li kummerċ il-firma elettronika. Umbat fuq xiri Ewropew kif ukoll ix-xiri pubbliku u li l-affarijiet għandhom jissiru iktar ta' malajr hemmhekk u huma u jużaw il presidenza tagħhom sabiex jgħinu li jkun hemm progress f'xi kwistjonijiet ekonomiċi partikolari. Għalhekk nixtieq jiena nirringrazzja il-tim ta' Limco u l-ħaddima ta' Limco għal flessibilta li jorew waqt iż-żjara. U jena ħadd ħafna pjaċir waqt din iż-żjara. Grazzi ħafna, Sur Van de Kamp. U Iva, inti għandek ix-xorti tajba llum li tista' tibda bir-rapport tiegħek stess. Iġifieri opportunità oħra biex titkellem hawnhekk illum. Grazzi ħafna, Sinjura Chair. Iva, naħseb Bob Dylan, eh, naħseb rajt xi ritratt tiegħu fuq xi mutur. Insomma. Nixtieq nirringrazzjak tal-li rajtajtni l-mikrofonu, nixtieq nagħmel ftit kummenti. Iva, kien hemm ir-rapport kif eh, suppost kull ħadd irċieva kopja ta' dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li kienu involuti Issa, vera naf kemm xogħol involut fit-tfassil l-istampar, id-dettalji tekniċi tal-end Euro kif ukoll it-trial bikes imma nistgħu nirranġaw l-affarijiet permezz ta' emenda u dwar is-serja tal-produzzjoni zajra fi annes numru ċe rrid ikun hemm emenda bi L wieħed B e, kif u irrit ikun 50 minn flok 20 umbat kategorija L3 e, e, minn flok 50 irridu najdu 100 per eżempju affarijiet hekk insomma ġifiri ovvjament dawn eh, l-emendi jistaw jisiru flimkien ma l-annessi eh, qed nipprova nara Eh, fejna l-assistenta tijaj, eh, Signora Rulen, ti għandek dawn l-emendi Iġifiri għanna għannessi ġodda dawn għassamnijom u l-emendi kolla għamilnijom ħalli bekk eh, l-interpretazzjoni tkun iktar faċli. Nishtiq najt kelma dwar il-kontenut. saret diskussjoni dwar l-ambitu tal-proposta mill-Kummissjoni. U aħna U stajna ftit dan eh, l-ambitu għalli xi kategoriji eh, partikolari eh, jistgħu jiġu miżjuda il-Land eh, Euro, less 1, less 2, l-ATVs, e u dawn ġifiri inkludejnijom fl-ambitu tar-regolament u eh, dan ġimil uħu kol. Umbat il-periodu ta' zmin, aħna provajna nisimplifikawom dawn l-affarijiet. Palissa hemm skeda ta' zmin daqxej ikkumplikata għalek aħna provajna innaqsu il- ehm, dawn il-periodi jiġifiri minn flok tmin fażijiet eh, provajna aħna ninkludu tlet fazijiet biss. U smajna u koll li eh, kienem min li xtaqt eh, fazi tranzizjonali fuq l-emissjonijiet li din il-fazi tinżam, ġifiri dan huwa l-punt li jmiss, il-punt dwar l-ambjent, part importanti ħafna mir-regolament, ġifiri rekwiziti ta' emissjonijiet għal dawk il-vetturi bżewġ roti bżewċ tires ġifiri dawn et inniġsu jekk tħarsu lejn l-ammont ta' missjonijiet għal kull kilometru. Iva, jena biker eh, bħala passatemp imma irkolli naċċetta li dawn il-moturi innitsu għalek il-Ġermaniżi u id-Demokrati Soċjali iva taw il-kritika tagħhom imma eh, kien hemm aspett pożittiv ukoll punt ieħor kontroversjali l-Onboard Diagnostic Systems l-ODS u jekk dawn għandhom jiġu introdotti għal mituri żar u koll. Imma dil-ħagġa se tkompli tiġi diskussa u ehm, Iva naħseb se jkun hemm emendi hemmhekk ukoll. Imbagħad il-miżuri ta' sigurtà. Sinjura Cher, Iva kellna dibattitu fil-Parlament, dibattitu li involva kollegi mill-Kumitat ta' Trasport, ġifiri dwar jekk il-sistemi tar-rating CBS, ADS, jekk dawn għandhom jiġu introdotti BS u ABS, jekk dawn għandhom jiġu introdotti għal moturi u kol. U naħseb Iva, hemm naqra pressjoni li dawn jiġu introdotti ġifiri dawn is-sistemi ta' breaking moderni. U um, Umbat hemm l-element ta' spejjes element li huwa importanti ħafna ġifiri jekk l-ABS u s-CBS jekk dawn għandhom jiġu introdotti bazi obbligatorja. U eh, ġifiri dan id-dibattitu għadu għaddej importanti ħafna li li eh, nimodifikaw dawn il-magni eh, fir-Renju Unit u fl-Irlanda min jimmodifika dawn il-magni u eh, dan mandux ikun possibli bil-mopeds u scooters imma l-free riders dawn għandhom ikunu jistaw jimmodifikaw il-magni tagħhom. Umbat, l-aħar punt tijaj, il-fabriki iż-żar, il-gruppi iż-żar, timijiet iż-żar, eh, ġifiri produzzjoni fuq skala żgħira dawn li jixtiequ jibnu eh, dawn il-moturi u dawn l-affarijiet għandhom jiġu emendati fil-proposta ħallibek ikun hemm xi eh, type approval għal dawn Umbat l-aħħar l-aħħar punt tiegħi importanti ħafna kemm f'dan is-settur kif ukoll għal dossiers eh, oħra, mm, speċjalment il-karozzi. L-informazzjoni dwar it-tiswija kif ukoll il-maltenzjoni aħna ma nixtuqux li eh, dawk li eh, manifatturaw il-muturi kunu jipproteġu xi affarijiet għalhekk aħna edna li l-aċċess għal ehm, iswija, dan l-aċċess għandu jkun wiesa kemm jista' jkun ħalli ma jkunx hemm xi Umbat, Umbagħad, Sinjura Ċer, aħna kellna smiħ u dan kien fuq l-internet, eh, il-feedback kien pozittiv ħafna u kellna zjara ta' ħidma wkoll l-ewwel morna fit-Tramuntana tal-Italja, Bologna, Ducati u morna Pontadera wkoll fejn żorna eh, eh, zorna il-fabrika ta' Piaggio, dawn l-scooters, mbagħad morna l-MOT u TUV Fessin biex namlu spezzjonijiet tekniċi u rajna l- l-impjanta KDM eh, ġewwa Salzburg bi eh, BMW, etc. Għalek eh, daw kienu żewġ zjarat, kien hemm ismieħ, il-feedback kif semmejt, u dan huwa rapport. Nixtieq jiena nirringrazzja Shadow Reporters u għalek jiena lesta li nisma' l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Thank you very much, Mr. Van de Kamp. I'm sure many motorbikers, keen motorbikers have. Grazzi ħafna, Sur Van de Kamp. Iva, nistabċerta li ħafna nis li vera huma dilettanti tal-muturi qed segwu din il-laqa u eh, naħseb hawn min jixtieq jagħmel xi kummenti jew mistoqsijiet issa il-kellim li mis il-shadow rapporter mill-grupp tal-Demokrati mm, Soċjali. Ja, good Morgen. Nodba tajba l kulħadd, grazie President. Signora, rapporter, Sur Van den Kamp, kollegi. Jiena minix sewwieq tal-moturi iżda nħoss li dan huwa suġġett interessanti u mhux xi ħaġa li tapplika lili biss, sepp il-personal kollu beda jinteressa ruħu fuq din is-suġġett. Tallimna ħafna dwar ix-xena ta' min suq il-moturi minnaħa, iżda wkoll tallimna ħafna dwar il-vetturi b'żewġ jew tliet roti wkoll. L-ewwel qabel kollox, grazzi lilek, Sur Van de u rejt impenn sħiħ għal dan id-dossier u għalhekk nixtieq nirringrazzjak għal dan ir-rapport. Hemm ħafna punti li nista' nappoġġa u bħalma tista' timmaġina u bħalma soġġerejt ma naqblux fuq kollox miegħek fuq kull punt, iżda naħseb li għandna nilqgħu li l-ambitu tar regolament għandu jiġi imwessa għall-ATVs u għall-endurobikes. Naħseb li huwa utli ħafna li qed tipprovdi definizzjonijiet li jistgħu jkunu bażi għax-xogħol tagħna fil-ġejjieni. Naħseb li hemm punt partikolari li ma naqblux miegħek dwaru u dan fir-rigward data ta' introduzzjoni għall standards Ewropej. Jekk ħadd neħħi l-Euronorm tlieta, naħseb li ma tkunx qed tirrifletti r-realtà għaliex bosta minn dawn il-vetturi diġà huma konformi ma' dan l standard diġà. Fir-rigward data ta' introduzzjoni, jina naħseb li l-proposta tijak miex bizzejiet ambizzjuża. Immaġina, jekk il-mizuri Ewropej 4 u 5, euro 4 u euro 5, jiġu introdotti bazikament fl-istess data, ġifiri fl-2015, hekk qed proponi inti. Jina naħseb li Din tkun proposta interessanti, iżda l-istess japplika għall-OBDs. Naħseb li introduzzjoni bil-mod il-mod tista' tkun ġustifikata. Iżda għala il-mopeds għandhom jitneħħu minn din it-rekwiżit, għala għandhom jiġu eżentati. Naħseb li l-modifikar tal-magni jew tuning jew miżuri għal prevenzjoni tal- li modifikar tal-karozzi u tal-vetturi naħseb li huma affarijiet li għandna nittrattaw aħjar fir-rapport. U għalhekk għala għandna neżentaw dawk il-vetturi preċiżament li qed jiġu misjuqa minn sewwieqa żgħażagħ. Dawn huma eżattament dawk in-nies li jimmodifikaw il-moturi tagħhom biex ikollhom kemm jista' jkun veloċità. U jiena om ta' tifel ta' 19 sena u ehm, tifla ta' 13 sena u għalek hija xi ħaġa ewlenija. Anke fir rigward is-sistemi ta' brejkijiet, naħseb li dawn huma xi ħaġa marbuta ma' sigurtà u din mhixi alternattiva eh, għall-ALB, antelok Breaking Systems, l-ABS, naħseb li dawn huma miżuri li huma komplementari bħalissa. Inti tajt li Bażikament ħafna entitajiet ħajitnaħħu minn fuq is-suq ħajfallu jekk dawn il-miżuri ta' sigurta jkunu obbligatorji għall-operaturi fuq is-suq. Naħseb li l-argument tiegħek madana kollu mhux tajjeb bizzejiet, jien qed nassumi li Flar kas possibbli ċertu modelli ħajjebu minn fuq is-suq iżda mhux il-produtturi kollha tal-vetturi, qed nitkellmu dwar is-sikurezza hawnhekk u l-possibilità li tuża regolament sabiex bekk tnaqqas kemm jista' jkun jew tipprova tnaqqas in-numru ta' mwiet fuq it-toroq tagħna preċiżament fis swieqa tal-muturi. U jekk dan huwa lan u nassumi li huwa lan tagħna għandna bżonn tibdiliet għal disin ta' dawn il-vetturi, għandna bżonn li nkunu kapaċi naċċettaw li hemm ċertu vetturi li ħajjebu minn fuq is-suq. Irridu niżguraw li l-industrija tal-karozzi Ewropea tkun innovattiva biżejjed. Naħseb li nistgħu nafdawhom biex jagħmlu dan ix-xogħol. Anki fir-rigward il-bumper cars dawn ukoll jistgħu jkollhom sistemi ta' brekkiet apposta installati fuqhom. U għalhekk irridu niżguraw bażikament li mhux qed nippruvaw inżommu il-prezz għal vetturi kurrenti, il-prezzijiet jistaw jitilgħu kif ukoll jinżlu bħalma nafu naħseb li tkun idea tajba li nkun nistaw nsibu qbila dawn il-punti li qajjimt. Naħseb li nistaw naqblu fil-ġemat li ġejjin li ġejjin biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja lis sur Van de Kamp inti ħdimt mod kostruttiv magħna u ħadna gost biżjarat li kellna wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Van de Kamp? Ma nafxawx il-kollega. Iva, Sur Kreuzman, tixtieq titkellem? jek jogħġbok. Is-sur Mandes huwa star fil-grupp tagħna iżda m'għandux xi kummenti xi żid. Il-President bin ich mal, ja, das Mikrofon tut. Merkwürdigerweise funktioniert der Ohrhörer nicht, aber... Jina naħseb li qed ikonna problemi bil-headphones, iżda naħseb li l-mikrofonu minn tal-inqas qed jaħdem u għalhekk nista' nitkellem. Nista' naqbel mal kellim ta' qabli fuq numru ta' punti, nixtieq nibda billi nirringrazzja il rapporter L-iktar ħaġa importanti, naħseb li rapporter għamel xogħol eżemplari mal-kollaborazzjoni tiegħu ma' Shadows, naħseb nirringrazzjah għaliex ħadem mod trasparenti u ħadem magħna fuq il-passi kollha differenti. Sfortunatament ma stajx nħu sem fi żjarat ta' studju kollha, iżda konna marfin so dwar dak li seħ f'dawn iż-żjarat u naħseb li x-xogħol u l-impenti jew kienu loġiċi u konsistenti u nistaw nappoġġaw il-punti tiegħu b'mod ġenerali. Le grazzi sur Vendekam par kooperazzjoni tiegħu. Però fir rigward l missjoniet naqbel ma kellem qabli, naħseb li għanna nkunu aktar ambizjużi kemm jista' jkun jekk nitkellmu dwar euro 4 u euro 5 fuq l-emissjonijiet. Naħseb li dawn jistaw jitlu fuq data aktar tard, iżda jekk jinġu introdotti fl-istess ħin naħseb li din nistgħu qawa Iżda rridu naqblu eżattament fuq ser ikunu id-dati. Naħseb li għandna nresqu għal qoddim u nqarbu għan din id-data. It-tieni punt. Kwistjoni oħra li għanna diskutu iżda għanna namlu distinzjoni bejn il-vetturi żar fuq il-punt tal-ABS. Naħseb li dawn is-sistemi ta' brejkiet awtomatiċi għandhom ikunu obbligatorji għal kulħadd iżda mhux għandhom japplikaw bil-fors fuq il-mopeds Naf li għanna bżon dibattitu iżda għandi dubju tiegħi fuq dan is-suġġett. Problema ewlenija tiegħi iżda hija kemm xejn differenti ma' dana kollu. L-iżvilupp fil-vetturi bżewġ tliet jew erba' roti bħalissa qiegħed għaddej brata mħeffa bħalissa. Qed naraw aktar vetturi elettriċi jidħlu fis-suq u naħseb l-iżvilupp fuq is-suq diffiċli tbassarhom ta' bilħaq u għandi xi problemi hemmhekk. Meta nitkellmu dwar il pedelix il-moturi elettriċi li jkunu eh, mamra b'sistema elettronika u jiġu misju automatikament, hemm kwistjoni dwar is-saħħa tal-magna jew inkella biżejjed nitkellmu dwar il-veloċità għaliex jekk irridu l muturi elettroniċi jkun alternattivi għal trasport fil-bliet għalhekk irridu nqogħdu attenti għax hemm ħafna sewwieqa differenti involuti hawn. Ħafna drabi jkun qed jaħdmu f'postijiet fejn l-oljiet pereżempju għalhekk għandhom bżonn aktar saħħa fil-magna meta mqabbel ma' postijiet fejn il-wita. iżda jistgħu jiġu koperti f'dan ir-regolament għax hawn kull ma tnamlu huwa li qed nitkellmu dwar il-veloċità hawnhekk. Għalhekk irqodu attenti, rridu naraw jekk għandna bżonn nikkonsidraw xi klawżola ta' reviżjoni għal vetturi b'nejn tlieta jew erba' roti, speċjalment għal vetturi elettriċi. Bħal ma ngħid bħalissa dan is-settur qed jiżviluppa brata maġla jekk ħanamlu xkiel minħabba s sistema ta' type approval, naħseb li ma tkunx idea daqshekk tajba ta' bil ħak marriċ li kunem xilakuni legali li jeżistu iżda naħseb li importanti li naġbu ħabel wieħed bħala shadows u nerġgħu nitkellmu mal-Kummissjoni għaliex il-Kummissjoni faslet dan l-abbozz u kelmu dwar punt fejn l-iżviluppi kien għadhom ma jistgħux jitbassru għalhekk irridu naraw nitkellmu dwarhom fi żmien sentejn tlieta jew erba' snin u għalhekk għandna bżonn klawżola ta' reviżjoni biex bekk nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn in-noqqasijiet. Grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President. Issa s-Sur Mendes. Xorta waħda m'għandekx xi kummenti, xi żid? Għandi xi kummenti, grazzi President, skużani li kont tard iżda kelli bżonn kafe fil-ħodu biex nibda. Niskuża ruħi. Nixtieq nifraħ li sur Wim van de Kamp għamel xogħol tajjeb ħafna fuq dan is-suġġett u lest li però din toġobni jogħġobni l-mod ta' kif jaġixxi, kif jaħdem, ma rridx noqgħod intenni dak kollu li diġà ntqal, li diġa' qalu. Iżda naħseb fuq il-premessa 13 fuq il-vetturi limitati dawn għandhom bżonn pjunta kjerifika, x'inhuwa n-numru limitat pereżempju, eċċetera. Imbagħad, permettuli. Naqbel miegħu fil-kategoriji l-ġodda ta' vetturi irridu nagħtu ħarsa aktar meqrib fir rigward l-introduzzjoni tal-kategoriji speċjali għaliex tagħmel kjarifika fuq dan l-istess bħal qabel iżda l-approċċ nistgħu naqblu miegħu. Meta nitkellmu dwar il-konformità tal-vetturi, naħseb l-importanti li jkollna rikonoxximent reċiproku. Huwa prekondizzjoni biex bekk ma jkunx hemm varjazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor dik tkun ħaġa tajba ma tiktar qoddim fuq l-attivitajiet ta' sport emenda 50 dan xi fisser fisser li ma jridx ikun hemm eh, kompetizzjonijiet jew tlielaq bil-karozzi għalhekk kompetizzjonijiet u l-attivitajiet ta' sport fuq il- toroq pubbliċi għanna bżon kjarifika unek u koll biex nkun fuq eżatt fuq xi xed nitkellmu imbagħad iktar qoddim Nixtieq inżid jekk possibbli u diġà diskutejta ma' Wim li l-viżibilità mill-ġemp tal-vetturi, tal-moturi huma importanti ħafna u nistgħu nżidu affarijiet u tamir biex ikun hemm reflectors pereżempju affarijiet bħal dawn għaliex ħafna drabi naraw li bil-moturi l-inċident iseħħ għaliex is-sewwieq ta' karozza ma jarax il-motur li jkun ġej u għalhekk naħseb li jekk ikun hemm aktar viżibilità aħjar, iktar ma nistgħu nilleġislaw fuq dan ir-rigward, iktar nkun qed nagħmlu tajjeb għas-sikurezza tal-sewwieqa tal-muturi nfushom. U naħseb ukoll li għandna ikun rekwiżita tal-liċenzji armonizzati madwar l-Unjoni Ewropea diġà hemm direttiva speċjali fuq dan iżda għandna nisħu li anke għal-muturi għandu ikun hemm dan ukoll. U nixtieq ukoll li jkun hemm aktar interoperabilità għal batteriji meta nitkellmu dwar vetturi elettriċi u anki l-connectors għandhom ikunu l-istess f'kull pajjiż. Iżda forsi tittara jekk hux possibbli li jkun hemm batterija li tista' tbiddilha biex ma jkollokx għal fejn toqgħod tikkarga għal sija satejn u teħel x'imkien. Tkun qed issuq u f'daqqa waħda ħabta u sabta minħabba li batterija tkun baxxa ma tkunx tista' taħdem. Ek b'dan il-mod tkun tista' tbiddel il-batterija jkollok oħra u għalhekk tkun tista' tasal għad-destinazzjoni tiegħek. Il-President qed titkellem minn mikrofonu Ma rridx nagħmel wis deskrizzjonijiet jgħid is-Sur Manders qed nitkellem dwar xi ħaġa li hija possibilità, forsi bbażata fuq ir regolament għaliex aħna noħolqu l kondizjonijiet iżda l-industrija u għandhom joħorġu b'awtoregolamentazzjoni u solvu dawn l-affarijiet jim minixxi tekniku għandek raġun. U fl-aħħar, u bekk nkun nista' nagħlaq, <coughs> naħseb li huwa importanti anki għas sikurezza biex kull ħames snin ikonna verifika teknika b'kumpanija Eh, teknika apposta, mhux arranġata mill gvernijiet, iżda kumpanija ta' manutenzjoni uffiċjali biex ikun hemm approvazzjoni ta' dan check-up għaliex dan japplika wkoll għal muturi. Jiena stess naf ikollok ikollok mutur suq darba fis-sena ma tkunx ċert li kollox qed jaħdem tajjeb. U għalhekk naħseb li għal kull perjodu ta' pereżempju ħames snin din tkun l-aqwa approċ biex bekk minn tal-inqas tkun taf li l-vettura tiegħek tkun sigura. Dak li nixtieq inżid u għandar boħra grazzi l wim mal-kooperazzjoni. Grazzi, Sir Manders, issa l-kellim li mis Sir Xvab, jek joġbok. One point. Do you want to say now or? Ah. Tishtiq lajt le, punt wieħed nsemmiet li minn da 65 għandi mistoqsija. Senjura Rula, inti għana tkellem bil-Ġermanis, jiena naħseb li inti titkellem dwar regoli differenti għal vetturi għal passiġġieri u vetturi li jittrasportaw il-prodotti u għalhekk għala minn din id-distinzjoni għall emenda 65. Tajja kwis, skużani sur ġvab, naħseb ħsibt li kien kumment għas sur Manders. Mhix problema, President, nipprepara kafe u kun nitkellem. Tajja kwis. Grazzi ħafna. President. Bażikament, kull ma xtaqtu huwa li nirringrazzja li sur Van de Kamp għaliex ix-xogħol kien tajjeb ħafna fuq direttiva tan teknika u din qed tiġbed ħafna attenzjoni kien fisser ħafna xogħol għal rapport euro naħseb li għamil xogħol siwa ħafna. Kien u l-enin li tqajmu u dawn għandhom jissodisfaw lil kulħadd. Naħseb li ħajkonna kompromessi u naħseb li ħan nkunu ta' suċċess. Iżda ta' bilħaq hemm kwistjoni partikolari li nixtieq inqajjem hawnhekk. U din fuq it-tamir ta' dawn il-vetturi b'żewġ roti jew tliet roti bl-ABS, anti-braking systems. Anti-locking braking systems. Nimmen li rrid ikun hemm livell aktar għolja ta' sikurezza speċjalment taż-żgħażagħ għaliex bħalissa dawk il-miżuri tekniċi li huma fattibbli mhumiex neċessarjament disponibbli f'dawn il-vetturi. Iżda fl-istess ħin, għanna nżommu f'moħna li iż żaza jistgħu sibu għom f'pozizjoni li ma jfordjawx dawn il-vetturi jekk nwaħlu dawn il-miżuri kollha dawn it-tamir kollu fihom, għalhekk irridu nsibu bilanċ bejn is-sikurezza u l-ispejjeż minn naħa l-oħra. Kif taħseb li nistgħu nintrattaw din il-kwistjoni? Grazzi. Okay, Mr. Grazzi, Sur Van den Kamp tixtieq twieġeb mill-ewwel jew wara kummissjoni. Għal mistaqsija tas Sur Ġvab. Forsi aħjar wara kummissjoni qed sur Ġvab. Kjoġbu. Uh, uh, mela, fissem il-Kummissjoni sur Martina. Thank you, Madam. Grazzi, Signora President. Grazzi l-kulħadd, l-tajba l-kulħadd U jien ukoll nixtieq nifraħ lill-rapporter Sur Van de Kamp għax li għamel dan sar minn qrib magħna iżda sar ukoll b'trasparenza bħalma ntqal diġà minn ħafna membri. Nixtieq ngħid ukoll li kien hemm li torbod dawn il-kwistjonijiet politiċi kif ukoll tekniċi, naħseb li nqisu dawn il-punti wkoll. U għalhekk nixtieq nifraħ l rapporter għal dan. Fir-rigward il-kummenti tal-Kummissjoni, fir-rigward it-tlet elementi li tresqu mis-Sur Van de Kamp u bosta il kummenti li saru, fir-rigward il-kategorizzazzjoni tal-vetturi naħseb li aħna miftuħa u nilqaw il-fatt li hemm aktar dettall u aktar kategorizzazzjoni speċifika u naħseb li għanna nipermettu li nraqmu u ntejbu il-rekwiziti għal ċertu kategoriji ta' vetturi. Fi rigward is-sikurezza u mod partikolari id-data ta' introduzzjoni ta' l-ABS nemnu li għabbażi ta' l-evalwazzjoni tal-impatt stajna niksbu l-aqwa bilanċ bejn l-aspett tal-ispejjeż u l-aspett ta' sikurezza. Aħna naħsbu li jekk ikun hemm dowmin ta' b'sena l-introduzzjoni tal-ABS mhux biss bħala aspett ta' spejjeż ġi li kull sena dan japplika fuq 600 uh, eh, sewwieqa tal-muturi jistgħu imutu u bejn 4000 u 6000 jistgħu jindarbu b'serjetà b'mod gravi. U naħseb li disponibilità ta' teknoloġija hija xi ħaġa li nistgħu nagħtu ħarsa lejha, hija xi ħaġa li tista' ssir. Speċjalment minħabba li aħna konxi mill-fatt li hemm sfidi fir rigward idħul fis-seħħ ta' bosta mill-elementi tal-leġiżlazzjoni. Iżda f'dan il-każ naħseb li jekk nagħmlu data waħda l-ewwel ta' Jannar tal-2017 fir rigward l-ABS għal muturi kollha ġodda dan jista' jikkontribwixxi biex bekk u kunem raġonevolezza l-dati u nafu li dan xorta waħda jkun jorbot ma' bosta sfidi. sfidi. Fir-rigward l-emissjonijiet, naħseb li nishtiq nżom l-ewwel pass għaliex inkella ninsabu f'sitwazzjoni li qabel l-2017 ma ser jiġri xejn. U għalhekk l-elementi kollha li bdejna niġbru dawn qed jindikawna kollha li mhux biss huwa importanti li nirranġaw u nifissaw livelli ambizjużi iżda anki l-żmien huwa fattur kritiku biex intejbu l-prestazzjoni ambjentali ta' dawn il-kategorija tal-vetturi. 62% għal l-emissjoni tal-karbonju huma ġejjin mit-trasport u għalhekk dawn huma elementi li qed waslu għal effetti negattivi u aħna nħossu li huma inaċċettabbli. Dan jorbot mal l-emissjoni u l-smog l-smog f'ċertu zoni urbani speċjalment naħseb li jekk inżommu mal-approċċ tal-ewwel għan dan ikun importanti ħafna. Element ieħor fir-rigward dan is-suġġett li nixtieq nqajjem huwa l-fatt li n-numru tal-istati membri ċertu każijiet diġà introduċew miżuri sabiex ikun hemm projbizzjoni tal-mopeds, ta' scooters u il-moturi iż-żar mill-traffiku tagħhom għaliex m'għandhomx rekwiżiti ambjentali u għalhekk aħna rridu nippromovu il-muturi b'mod ġenerali għaliex jistgħu jikkontribwixxu biex inaqsu traffiku naħseb li din tista' tkun pożittiva. L-aħħar punt nixtieq nitkellem dwaru jekk tippermettuli hija l-ftuħ. Aħna nilqaw l-isforzi biex niftħu għal teknoloġiji ġodda, it-teknoloġija jizviluppaw brata maġna kifettu u naħseb li rridu għodu attenti biex nippermettu dak kollu possibbli fil-leġiżlazzjoni ta' type approval għat teknoloġiji ġodda u permettu li najtu kollha l-vetturi elettriċi mod partikolari għanna għodu attenti. L-antana u għalli nigarantixxu li dawn ikunu kemm jista' jkun sikuri u ikunu kemm jista' jkun eh, ħarsu l-ambjent. Hija ovvja, iżda miżura li aħna proponejna f'dan ir-rigward hija li fir-rigward type approval u meta naraw il-limiti ta' pisa għal klassifikazzjoni tal-vetturi konċernati, aħna mhux qed nżidu il-pis tal-batterija u lek hemm vantaġġ għal vetturi elettriċi. Iżda aħna lesti naraw x'miżuri oħrajn jistgħu jiġu introdotti biex nipromovu teknoloġiji ġodda. Grazie ħafna. Thank you very much. Grazzi tassew, sanat il-kelma l Van der Kam, Kjerġbok. Grazzi tassew, Sir President, jina niskuza ruħi pero għalla ċar minuti li jimmis, aħna ser nitlu faktar dettali u fil-fat għan kunu għakemxie aktar tekniċi. Pero dan huwa aġġornament għal-rapport. Pero aħna konna din naħdmu tajjeb ħafna ma' shadow rapporters u fiħdan il-kuntest ta' trasparenza li xtab bil-ħakwa ferm importanti għal kem jista' jkollna differenzi ta' opinjonijiet u aħna ser inkomplu kol fil-ġimgħat u xhur li ġejn u mbagħad f'Settembru ser naraw kif dan kollu ser jiżvol. Fuq l-emissjonijiet, jiena fl-istqarja tiegħi għad li jiena verament appassjonat u na fil-fatt naqbel tassew mal-Kummissjoni għal fat li il-vetturi iva qed iniġsu għalhekk jina l est jekk intom qegħdin titkellmu dwar Euro 4, Euro 5 biex aħna nagħmlu passi ċari l-qudiem. U jiena ser inkun qed nitkellem mar Shadow Reporters rigward dawn fiħdan il-kontest ta' data, pero aħna wkoll irridu nħidu konsiderazzjoni ta' l-industrija. Irridu nkunu kapaċi niżviluppaw dan. Fis-settur tal-vetturi fuq żewġ roti, Hemmhekk qed jitrattaw ma' kriżi li mhix faċli fil-fatt l industri qiegħda taħseb flimkien m'aħna qiegħda tħares lejn dan. Is-settur u għedni nippruvaw naraw jekk mistawx. Naħdmu sabiex bekk nikjerifikaw il-ftejn fuq il-Euro 3, 4 u 5 sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nixbu maġġoranza fil-Kummissjoni u mbagħad anki fil-Parlament. Imbat, it-tieni kumment mis Sinjura Westfall rigward l-OBDs u l-muturi. Fuq l-scooters dawn jaqdu rwol prinċipali għal dawn l-scooters għaliex ta' bilħaq dawn għandhom aktar rekwiziti ibsa għal muturi u għalhekk Ma nafx, aħna qed nitkellmu dwar eh, scooter ta' 1200 euro. Umbat għandek 400 euro ta' tamir barra minn hekk. Umbat rridu biex norbtu fuq il-tilet punt li semmiet, ġifiri sistema ta' brejkiet, toħdux tissottovalutaw il-vantagġi ta' sistemi tal-brejkiet. Immaġina għandek eh, zazuħi jew zazuħa ta' 16 sena dawn jistaw immutu fuq scooter li għandu sistema ta' brejkiet tajba ma ma jkunux jafu kif iridu jsuquh. Għandek l-imġiba ta' imġiba tal-bniedem fejn 75% tal-kawzi tal-inċidenti fil-fatt huwa minħabba l-imġiba tal-persuna. Allura rridu nħarsu xajajt il-Kumitat Tran u mbagħad rridu naraw kif nistgħu nagħtmu fuq dan il-punt. Però biex inkun ċar, dawn is-sistemi qed jirħassu aktar ma jgħaddi żmien qed nitkellmu wkoll mal-kumpanija Bosch, ma' Harley Davidson rigward is-sistemi tagħhom tal-ABS. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar profitt ta' 600 euro għal kumpanija tal-Harley Davidson, rridu naraw daw kif ħar jiżvolġu, qed naraw il-nies jekk iridux sistema ta' ABS kemm ħatkun tiswa flus, però jekk wieħed irid eh, jikseb dan, Din tista' tqum madwar 300-400 euro. Dar jittieħed kollu konsiderazzjoni u jina l-esta li nisma l-Sinjura Vespel fuq l-emmezzjonijiet, l-OBDs u il-sistemi ta' brejkijiet mbagħad il-Sur Uller. Il-Sinjura Ruler naħseb taqbel miħaj fuq dawn il-punti. mbagħad punti ħor importanti hija il-rota elettronika Jiena kont qed nitkellem mal-imsieħba fuq dan is-settur u anke flimkien mal-Kummissjoni u il-produtturi ta' dawn ir-roti elettroniċi ta' bilħaq jixtiequ iħarsu lejn benefiċċji fejn jkunu jistgħu jagħmlu l-flus. Pero dawn ir-roti elettroniċi ta' bilħaq jistgħu verament jiġru. U jekk ikollok żgħażagħ jew anzjani li jistgħu jmorru veloċità ta' 45 km mingħajr ehm, helmet, għammek rridu naħsbu daqxej dwar limitazzjonijiet, speċjalment meta dawn ikunu niżni xi niżla qawwija. Ġifri ħana nitkellmu għall kumpanija tal-Harley Davidson dwar dan ukoll. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar vetturi fuq żewġ tliet roti jew inkella fuq erba' roti. Jiena hawnhekk naqbel mas-Sinjura Ruler rridu namlu tamir tekniku possibli, pero aħna rridu naħzmu dwar restrizzjonijiet anki tal-pis. U dawn kħut minnom u ma verament tqal bħal per eżempju sistemi tal-batterija, Jak inti kolok il-xaħat li tabilħaq jista' jivvinta batteri eh, zaħira jew inkella ħafifa, ovvjament inti kollok żviluppi jkunu li jaġlu malajr. Karozzi elettriċi ta' bilħa huma faċilment ikunu madwar 800 kg u ma nafx inkunux nistaw nużaw il-kategorija L għal dawn il-karozzi M kategorija M. Hawnhekk naqblu ma' Sinjura Ruler il-żviluppi tekniċi ta' bilħa rridu jittieħdu in konsiderazzjoni fir-regolament u għandu jkun hemm post għal żviluppi. Fuq l-amenda 65 Aħna għanna kollega fil-fat li kollega Rule, umbat għanna kollega uħra li jismu Rule. Iġvri għonek rridu noddu attenti ħafna bl-ismijiet. Skużawni. Aħna għonek għet nitkelmu dwar l-izvilup tal-karozzi tal tkellimna pjaġġo kol għanna bżon aktar Eh, pressjoni li ssir fuq il-delivery għaliex normalment dawn jizviluppaw għanna l-problema tal-pis kif diġadna meta nidħlu fil-kategorija M. un-bat fuq il-punti li tqajmu Missur Toim, eh, Missur Manders, amenda 50 għanda tiġi konsidrata b'mod wiesa l-sports, off-road u anki on-road, imma mhux limitata jew inkella tibqa' miftuħa anzi għal rekwiżiti għal dak li għandu x'jaqsam ma' locking systems. Jiġifieri wieħed irid ikollu dawn it-tip ta' vetturi anki utilizzati għal għanijiet ta' sports u ir-restrizzjoni għandhom japplikaw anki għal vetturi sportivi għal f'għalani ta' sports. Iġifiri aħna rridu nsibu soluzzjoni differenti, l viżibilità tal-motur fil-ġemp, jew inkella il-ċiklista fej ħajkun qiegħed. Dejma tantx toġobni, però nifhem il-punt ma nixtiex nitla ovvjament jew nkun nkun konspikwu hawnhekk, però nifhem li l-viżibilità hija verament importanti u mbagħad il-punt jista' jkun ukoll dan il-punt jista' jkun ta' problema. Il-kumpanija Piaggio semmit il- plug A u Yamaha plug semmit il-plug B u ħaddieħor semma l-plug Z. u għalhekk rridu naraw l-andament tal-iżviluppi ta' dawn ta' dan il-qasam. Ġifri ikun hemm reviżjoni teknika kull ħames snin, nifhem din l-amenda l-ħtiġa tagħha. Pero ma nivvutax għal tali amenda, nista' ngħid li ħafna nis li suqu moturi u li suqu l-scooters normalment imorru jihdu dawn il-vetturi tagħhom għand dealers fuq bażi regolari sabiex jiverifikawhom, jikkontrollawhom. Umbat hemm il-komment Missur Schwab li kien li fil-fatt eh, nista' ngħid li nweġib tal-punti tiegħu meta weġġibt il-kollegi l-oħrajn. Il-Kumitat ta' Tren ukoll ħareġ b'opinjoni fuq l-ABS u l-OBD u kif aħna nistgħu naħdmu dwar dan, jiġifieri dak kollox, grazzi. Thank you. Uh, mela, l-iskadenza għal l-amendi hija fil-20 ta' Ġunju. U issa nistgħu ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda. Yeah. Good, wonderful. Nek edha, tajf wism. Is-suq tal-enerġija, l-integrità u trasparenza, u aħna ser nivvutaw, għandkom bżonn il-karti tal-votazzjoni, sinat il-kelma l-rapporter, l-sur, Raffur, Raffal. Mela, Iva, fil-qosor aħna ser nipjanaw Eh, rapport fuq l-integrità u trasmenta ta' swit tal-enerġija l qed nixin ringrazzja li shadow rapporters sa' kooperazzjoni eccellenti li aħna kellna meta din naħdmu fuq din l-opinjoni u fil-qosor fil-bidu aħna kellna niddeċidu għal dak li kellna li aħna nixtiequ li jkollna fl-opinjoni li konna ddeċidejna fuq biex nillimita l-ambitu għaliex din hija l-opinjoni u fil-fatt għandha perspettiva missu internu tħalli barra id-definizzjonijiet għal dak li huma l-kumitat prinċipali, però aħna fassalna li nfusna mira biex nagħmlu tliet affarijiet prinċipali ġifier nispjegaw għalfejn u b'mod aħjar għalfejn qed nagħmlu dan, qed nagħmluha mhux biss trasparenza tas-suq li tant importanti ma tnamluha wkoll għall-konsumaturi sabiex bekk il-prezz tal-enerġija jkun inqas u ukoll niżilna numru ta' punti ta' karatteristiċi li għandhom x'jaqsmu mal-konsumaturi, pereżempju li fil-waqt li wieħed jiddeċidi fuq il-pini, dawn il-pini għandhom jirrifrattu dannu li kun seta laqat li konsumaturi punti oħra importanti fuq is-sun internu, u fuq l-enerġija u għannenu biex nitċaraw. Eżattament fuq xiexet nittrattaw, aħna tkellimna għaxa the rapporters u għadna li dawn huma prioritajiet importanti tal-komitat u fil-fat qed jedidu konsiderazzjoni u huwa mistqarb mod ċar fuq din ir-regolament li dan qed issir għal benefiċċju tal-konsumaturi. It-tieni punt, atti delegati aħna ħadna tajna kas biex namlu dak kollu li nistaw sabiex insaħħu il-prerogativi ta' din il-Kamra mod partikolari meta niġu għallati delegati fid-daw ta' Memorandum of Understanding li ġi iffirmat bejn tlet istituzzjonijiet il-Kummissjoni, il-Kunsil u anki il-Parlament Ewropew li jissaħħa il-pożizzjoni tagħna meta niġu għallati delegati li din miex per eżempju għazla nuklear biex fl-ħar mill-ħar nażlu jekk ngħidux iva jew li għallati delegati ma minna proċess ta' konsultazzjoni u fil-fatt aħna ħloqna ammont ta' impatt għal mod kif jidru daw lati delegati, impatt aħna ridna wkoll nuru x'inhu mal-veduti tagħna fuq il-pieni. U ħejjejna wkoll ammendi ta' kompromess fuq dan għax aħna ridna nevitaw sitwazzjoni fejn l-operaturi ekonomiċi jużaw jew jażlu pajjiż biex jistabilixxu ruhom pajjiż fejn il-pin ikunu l-inqas. U għalhekk aħna proponejna li jkun hemm sistema minima ta' armonizzazzjoni dwar il-pini biex tiġi stabilita. Jekk il-Kummissjoni Ewropea taħseb li tali fenomena qed iseħħ. Aħna ħejjejna sitt amendi ta' kompromess fejn ħafna minn dak li tressa minnaħa tal-kollegi tagħna, ħafna mill-interessi tagħhom mill-punti u l-prijoritajiet tagħhom ġew inklużi u nittama li il-vot ser jimxi ħarir. Għandar boħra nirringrazzjakom mill-ġdid tal-kooperazzjoni eccellenti għal gruppi politiċi, shadow rapporters u naħseb li Iva aħna nistgħu nimxil qoddim aħna għamilna konsultazzjoni b'mod wiesa mal-komitat ta' ITRE u rapporter u shadow rapporters għalulna li fil-fattu ma ser jilqaw l-konsiderazzjonijiet tagħna u ħajjeħduhom għom eh, għal biex jaraw jekk jistgħu tlub motta tajjeb fir-rapport innifsu. Grazzi tassew. Naħseb li Iva issa nistgħu ngħaddu għal vot. Mela, hawnhekk għandna artiklu wieħed paragrafu wieħed amenda Erbajn, Missur Klo Turmes Dawk favur, dawk kontra. Edin is-seguni ħanivvutaw aħna issa. Il-LPP eh, ma kienx ma kienux qed jivvotaw mela, ħnerġa' nirrepeti amenda 40. Mela dawk li huma favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Ħanamlu vot elettroniku. Mela namlu verifika ta' minn darbajn. We close the vote. So... Mela. Mela, Iva, sewa kifat qabel ma ditx. Ma ditx b'vot, wieħed. Amenda erba, wieħed u erbajn, skużawni. Mela daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda seba' minn artiklu 2 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda 8 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda 42 Amenda 43, skużawni. Dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 9, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. X'taħseb? Għaddiet. Tidu tagħmlu tifverifikaw b'mod elettroniku? Jina minni ċerta, mela ħan We vote electronically on... Nivvotaw b'mod elettroniku. Jina ma kont daqsek attenta, mela ġiet adottata. Maġġoranza. Wisa. Naddu għal amenda 10, ma dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 11, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela komplu, u għaddu l-amenda 12, mir rapportier Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 44, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu għal-artiklu 4, amenda 45, Missur Tony Mendez, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, u ħanerġaw niverifikaw b'mod elettroniku. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. Mela sabiex niverifikaw amenda 45. Il-votazzjoni maluqa. It's rejected by by. Maddiċ. Għanivutaw fa' minn da' 13, dawk favur, kontra, astenzjoniet. Mela ħanerġgħu niverifikaw mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mod unanima, għandna votazzjoni unanima. Chairman qed tajt li għamja. Mela naddu għal emenda li mis, għas-sur turm, sa' emenda 46 daw favur daw kontra, astenzjonijiet, ma' ditx. Amenda 47 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Naħseb li Iva, din ridu, għonek ridu namlu verifika elettronika del-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, u għaddit. 51. Law favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu l-amenda 52. Il-rapporti kollegi daw favur, daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 15 ġitir sirata, naddu l-amenda 53, daw favur, daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 47. Anzi, tiskuża ruħal prezident għajt amenda 48 daw favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Amenda 49 daw favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ma ddiċ. Ħanerġaw niverifikaw b'mod elettronika, ħanerġaw namlu l-votazzjoni, l-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Din ġiet adottata b'vot wieħed. Amenda 50 issa. Dawk favur? Dawk kontra? astenzjonijiet għaddit. Mela issa għaddu għal artiklu 7 amenda 16 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Amenda 17 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Artiklu 8, amenda 18, dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, naddu għal-artiklu 9, kompromess numru 7, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal-amenda 56, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjoniet ma d-dieċ. Amenda 57, dawk li ma favur, dawk kontra, astenzjoniet għaddiet. Issa naddu għal artiklu 13, kompromess 6, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda 60, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet u jena najt din maddiċ. Naddu għal-artiklu 15, amenda 21 daw favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Artik amenda 61, L-amenda 21 president għajt din ġiet adottata ħanerġaw nivveta u ħanerġaw nivverifikaw b'mod elettroniku dwar amenda 21 tajt il-President. Iva, din ġiet adottata tajt il-President. don't find words. Amendment 61. please. Għaddu l-amenda 61. Mela dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 22, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 23, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa nistaw naddu għal premessi, kompromess numru wieħed, dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda ta' kompromess numru 2, dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 28, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 3, Din ġiet eh, irtirata u jekk nadma l-ewwel għal amenda 29 na vot maqsum ħanivvota fuq l-ewwel parti. Dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, ħanivvota fuq it-tieni parti issa. Dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Tridu t u mot elettroniku? Le, kontenti li din dan din l-amenda maddiċ. Mela, naddu għat Tielet kompromess issa. Dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Naddu l-amenda 32 dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Amenda 33, amenda 31, għanna amenda orali Mela għanda amendi orali dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Nadwa l amenda Kompromess numru 4, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Premessa numru 15, għamen darba 40, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 36, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 35, dawk ma favur, kontra assenzjoniet għaddiet. Amenda 37 dawk ma favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ, pero ħan verifikaw b'mod elettroniku. Niverifikaw fuq amenda 37, votazzjoni miftuħa u issa l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Tider mod ċarli maddiċ. Din l-amenda. Mela, għam kompromess, amenda ta' kompromess, numru 5, dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda sitta, dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. U l-aħar vot finali sar namluħ mod elettroniku, mela, ħaniftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa u din ġiet adottata. Tajb wis nifirħu li rapporter prosetta sew. Yeah. Now we go to uh, item six. Issa ngħaddu għal punt numru 6 tal-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi. U nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Hanslik. Jekk jogħġbok. please, Mrs. Hansley. Signora Hansley.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 Id-direttiva, direttiva importanti ħafna għal prevenzjoni ta' incidenti serji. It-tibdiliet l-emendi fid-direttiva huma meħtieġa peress li aħna nishti nżidu emenda numru wieħed fuq il-klassifikazzjoni, tikketjar u pakettjar ta' sustanzi u nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal dan il-fatt. Għalhekk eh, il-bidla fl-attitudni eh, mhux bidla adegwata eh, jena naqbel ma' ħafna dispożizzjonijiet li ġew miżjuda dawn li inkludu regolamenti li għandhom xjaqsmu mal aċċess ta' ċittadini ġifiri li jistgħu jintroduċu l-emendi kif ukoll aċċess għal ġustizzja u mbagħad dwar ir-rapporti li jsiru fuq dawn l-inċidenti nilqa e, e, simplifikazzjoni tar-rapporti kif ukoll il-tfassil ta' dawn u l-iskampju ta' informazzjoni dwar il-elementi fil-rapport tiegħi żewġ elementi l-ewwel eh, attachment eh, emenda kif ukoll informazzjoni disponibbli għal pubbliku l-Kummissjoni qed tippubblika dawn l-emendi fl-ewwel attachment u peress li aċċettat l-atti delegati dan għandu x'jaqsam ma l-eliminazzjoni jew tneħħija ta' sustanzi kif ukoll l-introduzzjoni ta' sustanzi ġodda fl-ewwel eh, attachment hemmhekk kemm definizzjoni tal-limiti massimi. Mbagħad dan jispjega l-ambitu ta' direttiva in-numru eh, ta' operaturi jiġifieri skont il-rekwiżiti mm, ta' seba' sew tnejn Umbat fi eh, attachment seba, attachment li jinkludi divjazzjoni mill istandards għal bażi ta' artiklu 4 Dan għandu jitpoġġa fil-proċedura leġislattiva normali dwar il-kontenut ta' l-ewwel anness smajna waqt id diskussjonijiet fil-kumitat tagħna li ninkludu jew neskludu xi sustanzi partikolari. Meta intkom tħarsu lejn il-kontenut tal-ewwel għannes naseb il-Kumitat Envi irrid eh, jistudja l-affarijiet la jiena u la l-kumitat eh, imko eh, manna l-arfin espert sabiex najdu jekk sustanza partikolari għandix tiġi inkluża jew leġi ġifiri fost eh, l-lista ta' sustanzi li janna fl-ewwel lista fl-ewwel annes. Għalhekk il-proposta tiegħi tkopri biss il-proċedura u mhux is-sustanzi stess. Nfusom, Mbagħad dwar l-informazzjoni li nagħmluha pubblika minn barra il-fat li għanna bżon nittifikaw il-publiku għanna u koll natu tarif dwar il kwalità u l-forma l-informazzjoni għanda tkun ċara u mifuma mit-ċittadini għalli bekk ma jkunx hemm xi dubi dwar xandom jamlu ċittadini f'kas ta' emerġenza. Jekk kun hemm dawn l-emerġenzi, nixtiequ aħna li ehm, ikun hemm informazzjoni adegwata li tiġi rċevuta u din l-informazzjoni għanda tasal saċ-ċittadini u l-enfasi għandu jitpoġġa fuq eh, l-iskejjel u eh, l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Naqbel mal-Kummissjoni li rrit ikun hemm eh, pubbliku possibilità li l-informazzjoni tkun iktar pubblika imma minħabba xi eh, konfidenzjalità u minħabba l-fat li eh, xi informazzjoni marbuta ma' drittijiet intellettwali din l-informazzjoni jew ftit minna għandha tkun disponibbli fuq talba biss. Forsi kull erba' snin l-informazzjoni tista' tagħti tarif dwar l-inċidenti l-kbar li saru fuq territorju tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tista' tagħti informazzjoni dwar l-impatt ta' dawn l-inċidenti u emerġenzi fuq id-direttiva. U naħseb li din l-informazzjoni tista' tkun utli ħafna d-dibattiti tal-futur fuq seba' sa' numru 2. Eh, dak li xtaqt ngħid jiena dwar din id-direttiva partikolari l-iskadenza il-21 ta' ġunju f'nofsinhar u il- vot jisir f'Lulju u eh, Għalek qed nistenna bil-ħerqa sabiex nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna, Signora President. Issa senna d mikrofonu Shadow Rapporters Maria Ingerin Paris. Eh, muchas gracias. Sira in primer lugar. Grazie ħafna l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ eh, sinjura Hanslik għal din il-ħidma eċċellenti kif ukoll dan id-dokument li prezentatilna iva utli ħafna li l-Kummissjoni tirrevedi l-ewwel proposta hawnhekk nixtieq nagħmel referenza l proċedura jiena naqbel mar-rapporter u eh, dawn l-affarijiet għamlu eh, parti mill-iskabju ta' femiet li saru f'April u li r-reviżjoni tal-NSC għandha tadim il-proċedura tal-atti delegati u r-reviżjoni tal-annes uh, eh, il-parti l-iktar importanti ta' dan l-istrument fuq il-sunstanzi perikolużi u il-proċedura għandha tkun il-proċedura leġislattiva ordinarja. U um, ċittadini li uh, jistgħu uh, jiġu affettwati minn incident um, Eh, specialment incident eh, transkonfinali dawn għandhom eh, jiena taw jkollhom l-informazzjoni xirqa għanna aħna nitlu fiktar dettal dwar il-bżon li nikoperaw mal-ħaddima u l-autoritajiet lokali u reġjonali ħalli bekk nipprevenu li kun hemm dawn seħħu dawn l-inċidenti transkonfinali l-informazzjoni fis-sistemi għandha tkun aġġornata l-ħin kollu jiena naqbel mal-rapporter fuq il-fatt li il l-Kummissjoni għandha tressa rapport fuq l-inċidenti serji jew il-kbar li seħħu fuq territorju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-impatt ta' dawn fuq id-direttiva attwali. Jena nixti ngħid eh, eh, najt li għandi xi dubji, għandi dubji tiegħi fuq meta Eh, għandhom jitresqu jew kull meta għandu jitressaq dan ir-rapport jiena naħseb li l-informazzjoni għandha tingħadda kull darba li jkun hemm xi inċident kbir ħalli bekk ikun hemm rekomandazzjonijiet li jippermettulna nipprevjenu inċidenti kbar. nerġa' nirringrazzja r-rapporter u fisem il-grupp tiegħi aħna se nresqu ftit emendi. Grazzi ħafna. Għaldej, Sur Grotzman. Grazzi ħafna. Fissem il-kollega tijaj, Sinjura Paranova li ma setax eh, tkun hawnhekk ma llum nixtieq nagħmel ftit kummenti fuq din il-kwistjoni. Sinjura Paranova tixtieq tirringrazzja r-rapporter għall bozza Prunjoni kif ukoll għal l-emendi proposti. Il-grupp Alde eh, eh, jappoġġa l-emendi mir-rapporter, ġifieri rapporter li qed tipproponi li temenda għannes 27 permezz tal-proċedura leġislativa ordinarja mhux eh, permezz tal-atti delegati kif ukoll eh, dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsma l-informazzjoni li tingħata lil pubbliku Sinjura Pananova tappoġġa l-pur il-proposta li l-Kummissjoni mm, eh, tnaqqas il-limitu massimu ta' sustanzi perikolużi li huma perikolużi għall-ambjent ma tixtieq tisaq li kull tnaqqis fl-ambitu ta' direttiva forsi mhux adegwat u mhux adegwat għax dan jista' dajjef il-saxħa tal-bnedmin kif ukoll il-protezzjoni tal-ambjent. Dwar is-sustanzi nistgħu inwessaw il-limiti massimi applikabbli għal xi ħut mis-sustanzi mhuwiex ċar eh, eh, xi bażi xjentifika jew teknika ġiet użata u bekk eh, jista' jkun li dawn tres u b'mod politiku pereżempju. M'hemmx eżempju Eh, eżempi li juruna li aħna l-ħakna xi livelli partikolari hemm xi sustanzi li kellhom jiġu inklużi fl-ewwel annes minħabba s-saħħa pubblika u l-protezzjoni ambjali. Hemm xi sustanzi li mhumiex klassifikati bħala tossiċi Is-Sinjura Paranova tista' tikkonsidra li eh, namlu pass il qoddim dwar il-perikli l-definizzjoni tal-incidenti tinkludi l-saħħa tal-bnidem kif ukoll fuq l-ambjent imma mhux fuq dawk imdoma dwar il-valutazzjoni tar-riskju s-Sinjura Paranova temmen li l-modifikazzjoni li permetti li jkun hemm iktar eh, valutazzjoni tar-riskju speċjalment il-valutazzjoni tal-ambjent ta' madwar u l-popolazzjoni dawn għandhom jiġu inklużi b'konformità mal-annijiet tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar ħarsin tal-ambjent. Grazzi. Thank you, Mr. Kreutzmann, who was Grazzi ħafna, inti kont qed titkellem fisem il-Shadow um, Rapporteur Signora uh, Parnova. Il-kellim li jmiss. signora Rule. Grazzi ħafna. Daħar eh, darba jena saqsejt eh, jekk din kienieċ eh, kwistjoni għal kumitat tal-imbjent. Jena naħseb li rapporter Iva għamlet zidit pozittiv mal-proposta tal-Kummissjoni u saħħet fuq id-dritt tal-informazzjoni kif ukoll ir-rekwiżiti jiena naħseb l-importanti għal ħarsin tal-konsumaturi u l-mod kif irreferit għal l-informazzjoni u l-atti delegati jiena naħseb li dawn huma affarijiet pożittivi ħafna fir-rapport nixtieq jiena nara x'inhi u forsi tista' tgħidli x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni Nixtieq nisma' minn il-Kummissjoni jistgħu jaċċettaw dawn l-affarijiet nixtieq nirringrazzjak għal ħidma eċċellenti tiegħek. Jiena naħseb li inti irnexxielek tiffoka fuq l-affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħna. Forsi gwe dan il-grupp il gwe jixti uh, eh, jixti u jamlu xie kummenti mux nara shadow reporter għaw nek le għalek mela nistaw naddu għal-Kummissjoni. Christopher, għalem. Grazzi ħafna, Senjura Ċe. L-ewwel qabel kollox nixtiequ nilqaw eh, il-fatt li dan il-kumitat huwa interessat ħafna fil-proposta tagħna. Iva, nitkellmu dwar direttiva li eh, tkopri s-sigurtà tal-individwi u l-ħarsin eh, tal-persuni punti importanti ħafna. Ir-reviżjoni ta' din id-direttiva saret minħabba tibdiliet fil-klassifikazzjoni li kienem bil tagħhom fuq livell internazzjonali u kienem emendi fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u rridu aħna nemendaw il-mod kif din id-direttiva tirreferi għal leġislazzjoni dwar il-kimika għalli bekk din id-direttiva tkompli eh, tot fil-prattika ġala darba fil 2015 isiru l-emendi li jadni kif semmejt. Aħna naqblu mal-enfasi li il-rapporter et poġġi u eh, naqbelu naqbel ukoll ma' shadows fuq l-enfasi fuq l-aċċess għall-informazzjoni jekk intkom tixtiequ li jkun hemm prevenzjoni tal-inċidenti u jekk tixtiequ li l-protezzjoni kol jaħdmu jrid ikun hemm trasparenza. Importanti ħafna li n-nies ikunu informati dwar eh, x'issa jkun il-periklu u x'għandha tkun l-imġiba tagħhom għalhekk aħna naħsbu li eh, dawk kollha li qed jaħdmu fuq dan ir-rapport aħna nasbu li mm, mm, ma l-appoċ li qed jagħtu aħna naqblu wkoll li l-informazzjoni trid tkun eh, disponibbli parzjalment online jekk xi ħadd eh, ikollu inċident irid ikollu aċċess immedjat għall-informazzjoni li forsi dil-persuna eh, ikolla bżonn eh, u eh, mod malajr ħafna u dan jista' jsir permezz tal-internet. U aħna nemnu li l-parti ta' l-online parti importanti rrid ikun hemm informazzjoni preċiża ċara ir-rapporter użat dawn il-kliem kliem tajjeb ħafna u adattat ukoll. Dwar il-kwistjoni tal-ambitu u l-atti delegati eh, jekk tippermettili, Sinjura Ċer, nixtieq jiena nispjega u nagħti spjegazzjoni ta' dan l-approċċ aħna naħsbu li importanti ħafna għas-sistema tagħna. Aħna għanna l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-klassifikazzjoni, il-tikketjar u il-pakketjar tal-kimiċi u hemm l-informazzjoni fuq il-proprjetà intrinsika ta' dawn il-kimiċi ħalli bekk il-klassifikazzjoni tiġi determinata. Mbagħad meta sustanza tiġi klassifikata taħt il-leġislazzjoni, u mbagħad jekk eh, ikun hemm xi ehm, karakteristiċi partikolari, pereżempju eh, xi ħaġa tossika, mbagħad dawn eh, meta serviżu jiġi applikat, mbagħad dawn l-affarijiet għandhom jiġu konsidrati. U l-affarijiet huma bbażati fuq informazzjoni teknika kif ukoll proċedura regolatorja bi skrutinju u qed nistennew aħna li jkun hemm il-konformità ma' Lisbona u din hija l proċedura li mbagħad issir ehm, proċedura ta' latti delegati. Jeżistu sitwazzjonijiet fejn sustanza tista' tiġi klassifikata minħabba eh, sustanzi intrinsiki eh, imma dan forsi mhux se eh, jirrifletti il-periklu il-kbir. Jekk tħarsu lejn parti B ta' għanna snumru, wieħed tistgħu taraw li mhux qed nitkellmu li neskludu sustanza mid-direttiva, ma qed nitkellmu dwar id-definizzjoni taħt liema kundizzjonijiet dawn is-sustanzi jistaw jaqaw taħt id-direttiva u taħt lima kondizjonijiet mux se jaqaw taħt id-direttiva għax taħt kriteri partikolari nistaw nikonkludu per eżempju li memx periklu ta' incident eh, kbir għalek nishtiqu mwissu komawnek li jekk aħna nużaw il-propietajiet intrinsiċi eh, jekk najdu intrinsic properties eh, u dejjem nkomplu nużaw dawn, nistgħu ngħidu li dawn għall komitoloġija għall proċedura ta' komitoloġija għandu impatt imma bl-ebda rabta ma' il-perikli ta' inċidenti eh, kbar, ma' nifmu aħna tħassib tal-Parlament dwar kif il-Kummissjoni se tuża s-setat tagħha permezz tal-atti delegati u aħna f'għannes numru erba' proponejna xi kriterji ġenerali u dawn id-deċiżjonijiet għandhom ikunu bażati fuq dawn il-kriterji u bħalissa qed naħdmu mal-esperti fuq kif nistgħu niddefinixxu dawn il-kriterji ehm, u brabta ma' annes numru seba' u koll. U aħna rajna u koll xi dokumenti oħrajn fil-parlament eh, li eh, jitkelmu dwar il-kriterji imma dokumenti li mhux qed jitfaw id-dubi fuq eh, kif sustanza se ta' ta' servezu permezz ta' atti delegati. Aħna nixtiequ nħeġġu dan il-kumitat li jikkonsidra approċċ bħal dan. L-aħħar punt, għanna nishtiqu nilqaw li rapporter qed tipproponi li eh, kunem iktar rapporti jekk ikunem eh, rapporti fuq incidenti li fuq iktar incidenti, anke dawk li llum il-ġurnata huma konsidrati bħala iżar din tkun ħaġa pożittiva ħafna għall-istati membri. Nafu li hemm rapporti addizzjonali ġifieri flimkien ma' dak li aħna proponejna. Artiklu 20 paragrafu 4 aħna edna li l-Kummissjoni se tressaq rapport għalhekk ma nistgħux nifmu jekk l-intenzjoni tar-rapporter li eh, tinata iktar informazzjoni f'dan ir-rapport jew inkella ikun hemm ċiklu ieħor li jinħolo e, u jekk iva dan se jitfa iktar pis peress li l-Kummissjoni diġa proponiet li jisir rapport wieħed. Mbagħad sabiex e, nwieġeb għal mistoqsija li Eh, jitressa rapport wara kull incident ikun hemm eh, xi li jkunu inċidenti kbar, imma hemm inċidenti li għalkemm huma kbar għandhom impatti limitati jew impatt limitat għandna xi eh, 20 saħt 35 inċident kull sena u ma nemnux li għanna natu rapport wara kull incident aħna nazbu u nemnu li wara eh, xi eh, snin partikolari, periodu ta' snin mela il rapport għandu jitressa fuq l-impatt fuq l-implementazzjoni ta' direttiva nitama li weġib tal-mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna. Thank you, thank you. Grazzi ħafna. Grazzi Signor Hanslik, eh, tixti inti tala dan id-dibattitu? Eh, pani Przewodnicząca. Grazzi ħafna, Signora Chair. Eżis kollegi, nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal din id-diskussjoni ferm interessanti fuq dan ir-rapport li jiena ressaqt u wara li smajt il-kummenti tagħkom nista' nikkonkludi li eh, fuq ħafna partijiet għandna pożizzjoni komuni għalhekk ninstab ċerta li eh, sen nfasslu kompromess tajjeb ħafna fil-futur. Nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom, nixtieq nfakkarkom li eh, eh, l-iskadenza l-21 ta' ġenju f'nofsinhar ġifir nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna u dwar l-iskeda ta' żmien nixtieq eh, Nfakkarkom li il-konsiderazzjoni tal-emmendi 11 tal-Lulju, votazzjoni fl-imko 12 tal-Lulju, umbat dwar envi Iva mandiċ ta' samana ma f'Deċembru, imbat il-vot fil-plenarja eh, f'Deċembru tal-2011 ġifiri ta' din is-sena. U Iva, eh, aħna, Eh, nafu li jedin ftit kmini fl-agenda tagħna ma' xorta waħda peress li eh, il-rapport e, hawnhekk nistgħu ngħaddu għal punt li immiss. il-dokument 924 tal-2009 u nixtieq naddi l mikrofon s-Sinjura Evelyn Gethart Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, għanna opinjoni għal Kumitat Ikon fuq kif is-sistema eh, SEPA se tiġi organizzata ħalli bekk ikunem eh, trasferiment ta' kreditu u debiti diretti u sistema waħda biss u rridu naraw jekk nistgħux aħna naċċettaw il-proposta li s-sistema l-qadima taħdem fl-imkien ma' sepa sistema parallela il-kummissjoni ma tantx qablet u il-konklużjoni tija imma l istess nista' ngħid l-istess bħal konklużjoni tal-Kummissjoni Ewropea ġifieri rrid ikun hemm xi tip ta' data ta' skadenza għax fi suq uniku li qed nippruvaw nibnu u fi żona euro li diġà għandna ma naħsibx li għandna jkollna firxa ta' sistemi differenti ta' trasferimenti ta' kreditu jiena nemmen li rrid ikun hemm sistema armonizzata, is-sistema għandha tkun armonizzata ġifiri. Ġifiri, dik kienet l-ewwel mistoqsija li kelli nagħti tweġiba għalija. Mbagħad it-tieni mistoqsija eh, l-iskeda ta' żmien għal perjodu ġifiri ta' trasferiment lejn sepa. Kien hemm ħafna dibattitu kemm fl-istampa kif ukoll fost l-organizzazzjonijiet ehm, għal-ħarsin tal-konsumaturi u f'postijiet differenti. U eh, id debattitu kien fuq jekk irid ikun hemm l-istess data ta' skadenza għal trasferimenti kif ukoll servizzi ta' ħlas differenti. Jiena ħejjejt l-affarijiet eh, bl-Ingliż għalhekk insejt jiena it-terminoloġija Ġermaniża u l-kelma Ġermaniża eh, direct debit Mela, jrid ikun hemm l-istess eh, perjodu ta' trasferiment eh, kemm għad direct debit kif ukoll għal trasferimenti ta' kreditu eh, diretti. Jiġifieri għad debiti diretti kif ukoll it-trasferimenti ta' kreditu jina naħseb li eh, trasferimenti u id-debiti diretti dawn huma sistemi differenti għalhekk ma naħsibx li id-data għandha tkun l-istess u ehm, l-ħtieġa tal-konsumaturi għal protezzjoni għandna nifukaw ħafna fuqha din il-ħtieġa. Il-konsumaturi jistgħu jiddeċiedu id-data eh, għal ħlas u mbagħad id-data m'għandix tiġi trasferita lil persuna li qed tirċievi il-flus, jiġifieri naħseb li nistgħu nħaffu iktar l-affarijiet permezz ta' debiti diretti dawn id-data ta' dawn tiġi trasferita lil partijiet terzi, ġifiri eh, dan il-trasferiment għandu jisir jekk dawn id-debiti diretti eh, se jisiru. Ġifiri huma affarijiet sensittiva ek irridu naraw jekk se jkun hemm xi abbuż tad-data. U eh, għalek għal dik ir-raġuni jiena nassumi għabbażi tal-konsumer li kelli mal-banek u organizzazzjonijiet oħrajn li rridu ntejbu sistemi ta' sigurta u eh, Għalhekk fil-fema tiegħi u kif il-Kummissjoni stess qed tippjana jrid ikun hemm dati ta' skadenzi differenti għal perjodu ta' migrazzjoni. Rridu naħdmu ħafna iktar fuq it-trasferimenti fuq id-debiti diretti, ġifieri rridu naħdmu fuq il-flessibilità il-ħarsin tad-data sabiex bekk nistgħu narraw x'nistgħu nagħmlu jekk ikun hemm xi abbuż tad-data. Ġifieri rridu nippermettu żmien ħalli dawn it-tibdiliet isiru fl-istati membri Għalek dawn huma l-kwistjonijiet l-iktar importanti li jena naħseb li huma fundamentali ġifir għal dak li għandu xjaqsam mal ħarsien tal-konsumaturi. Umbat, il-mistoqsija li jmiss aħna x'sen namlu bl-skadenzi li l-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi. Jiena eh, konsidrajt dan il-punt, konsidrajtu, u eh, Peress li jina favur li ikolna sistema armonizzata, rridu aħna naċċertaw li il-konsumaturi kollom bizzejet jidraw is-sistema l-ġdida għalek tajjeb li ikolna sentejn iktar l perjodu li il-Kummissjoni qed tipproponi ġifieri mhux sentejn u ma erba' snin għal trasferimenti ta' kreditu u għal debiti diretti għandna jkollna perjodu ta' ħames snin u mhux tliet snin. Għalhekk jiena naħseb li dan l-approċċ huwa wieħed raġonevoli, rridu aħna naċċertaw li l-konsumaturi kollhom biżejjed żmien sabiex jidraw is-sistemi il-ġodda. Jiġifieri għalhekk jiena ressaqt is-suġġeriment li jinwessaw dawn l-iskadenzi għalek dan ovvjament għandu l-konsekwenzi fuq eh, il-rapporti li eh, għandhom jiġu mresqa mill komissjoni Ewropea għannan nwessaw u kol dawn il-periodi ta' żmien għax ma nistawx aħna nipretendu li il komissjoni se tressa xi reviżjoni regolari jekk eh, ma jkunx hemm konklużjoni tar-regolament. Kwestjoni oħra li nixtieq inqajjem hawnhekk Emma Ness li l-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi u dan l-annes ġi inkluż fl-artikli peress li hemm kwistjonijiet sensittivi li oriġinarjament kienu fl-annes u ehm, ħanajdilkom dwar xinuma l-emendi għax forsi kontu daqsej sorprizi jekk meta ħaristu lejn il-proposta qed nitkellmu dwar eh, emenda twila peress li aħna inkludejna għannes sħiħ eh, eh, fil-proposta qed nitkellem dwar emenda numru 7 fuq ir-rekwiżiti Eh, tekniċi essenzjali għat trasferimenti tal-kreditu u tranzizjonijiet tad-debiti diretti. Il-kontijiet bankari huma identifikati b'dan il-mod u l-informazzjoni dwar il-pagamenti tinadda b'dan il-mod. Għalhekk hemm kwistjonijiet tekniċi hawnhekk imma hemm data personali li jett tinnaddawnek u koll. Ma naħsibx li aħna nistaw nkopru dan fan-nes biss ekk eh, ek, ek, ek proponi l-Kummissjoni li namlu. aħna qed nitkellmu dwar data sensittiva u jekk eh, se jkun hemm xi emendi fi data sensittiva mela livell politiku jrid ikun involut ukoll, ġifieri ma naħsibx li għandna npoġġu l-affarijiet fan fejn il-Kummissjoni tkun tista' temenda l-affarijiet. Fi emenda 26 il-kollima tikkorreġi ruħa u tajt emenda 31. Awnek. Awnek. Et naraw x'dejta min qed jirċievi l-flus uh, ġdejta din il-persuna tista' tirċivi jew l-isem ta' min iħallas jew inkella lajban tal-kont. Dea kwestjoni sensittiva ma naħsibx li din l-informazzjoni għandha tinadda lill-persuna li qed tirċivi il-flus. Naseb l-isem bizzejiet. Forsi xi informazzjoni oħra imma mhux kodiċi IBAN. Għalek xtaqt nġbet l-attenzjoni ta'kom għal din il-proposta. Nishtiqkom taċċettaw un-bat laħar punt. U eh, dwar il-kwistjoni dwar it-tarba għal eh, ħlas mill-ġdid ġifir meta il-pagament eh, ma jsirx mm, ma jkollux suċċess, ma jsirx. Għalek, nixtiju nkun naf, xtibta spejjes minna ħallas irri taħallas. Fi emenda 12, emmek jena ktib li l-persuna li qed tagħmel dan il-pagament m'għandix tħallas xi spejjeż għal ħlasijiet li ma jsirux peress li dawn pereżempju m'għandhomx xi eh, biżejjed flus fil-kont tagħhom. E ngħidu pereżempju li d-debitu dirett jisir qabel id-data li suppost, ġifiri, u l-persuna ma jkollix bizzed flus fil-kont, l persuna mandiġ tħallas. Jekk hemm problema fis-sistema bankarja mela ma naħsibx li l-persuna li qed tagħmel dan il-pagament għandha tħallas anzi il- dak li jikkawża il-problema irrid iħallas. Ġifieri naħseb li dina emenda utli ħafna Qed nitkellem dwar id-debiti diretti li jinħalsu qabel id-data li suppost. Għalek, eh, dawnu mal-emendi tijaj, ovvjament qed nistenna bil-ħerqa li nirċivi iktar emendi eh, minn għandkom. Fadal jumejn għal dawn l-emendi jiena bat l-affarijiet li shadow reporters fil-ħin u lilkom għax jiena naħseb li dawn eh, l-emendi jamlu sens, hemm loġika u jiena naħseb li edin f-pozizjoni tajba li natu opinjoni utli l kumitat ekon. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel kommenti mill-PPE, is-Sur Bużittil. Thank you, Madam Chair, and thank you to Madam Gephardt for... Grazie, Signora President, grazie, Signora Gephardt, għall-opinjoni taħħa. Jena għan zom ma punt għolini marbut ma l-iskadenza. Nishtiq nibda bil najt li jena tassow naħseb li dan din hija leġiżlazzjoni importanti ħafna fl-interess tal-konsumaturi u anke fl-interess tan-negozji. Għalhekk nittama li fl-opinjoni tagħna nkunu kapaċi natu dik l-input miżjud minn rigward l-imko u anke fir rigward il-kollegi ta' l-ekon. Naħseb li l-iktar kwistjoni importanti li nixtieq nisħaq dwar hawnhekk hija l-kwistjoni ta' data aħarija. Jiena kif nifhemha jien naħseb li il-rapporter fil-Kumitat Awlini fil-Kumitat Ekon qed jgħidilna li għandna nagħmlu data ħarija ta' sentejn għatmim ta' dan il-proġett. Naħseb li hemm ħafna mertu li konna data ħarija u li konna data ħarija li tkun kemm jista' jkun qasira possibbli aħla għaliex neħtieġu li dal-proġett jgħaddi darba għal dejjem. Inna għaddejjin għal bosta żmien u iktar ma metqwa fil-prattika malajr kemm jista' jkun aktar malajr il-konsumaturi u negozji ħaj jibbenefikaw fis-suq intern. Tana. Jekk qed nifhem sew, l-opinjoni tagħna u r-rapporter tagħna, Sinjora Gebhardt, tixtieq testendi din l-iskadenza minn sentejn għal tliet snin fil-każ ta' trasferimenti ta' kreditu u għal erba' snin fil-każ ta' debiti diretti xorta waħda minix konvint għala għanna namlu posponiment. Minn sentejn għal erba snin, naħseb li qed namlu estensjoni twila żejjed, estremament. Jina tajt ħarsa li dan dokument wara l-ewwel skambju li kena s-sanni għaddiet u għalhekk nixtieq nati għal beneficju ta' dubju li Sinjura Gebhardt u nara jek ti konvenċenix għana jek għannix nappoġġaw din il-linja. Iżda mill-ewwel qari ta' dan il-dokument jien xorta waħda inklinat li nappoġġa l-pożizzjoni tal-rapporter Owlini fil-Kumitat Owlini għaliex jiena nemmen tassow li dan il-proġett għanna uħ malar kemm jista' jkun fl-interess tal-konsumaturi u n-negozji malar kemm jista' jkun. Madana kollu, xorta waħda għandi maħ miftuħ fuq dan is-suġġett u nafda li l-rapporter jekk tistax tikkonvinċina mutiħa. Grazzi. Thank you. Grazzi, grazie ħafna. il komment li mis mill-alde is-sur Ole Schmidt. Grazzi, Signora President, u grazzi għal labbozz ta' dan il-rapport, Signora Gephardt. Dak li suppost konsernajt diġa intqal missur Buzoj, anzi, skużani, senjur Buzuttil, jgħet il-kellim. Dak il-kollega tiegħi fil-fatt qarajt il-kartellun ħażin. Naħseb li din hija essenzjali għall smes għal-negozji u anke għal-konsumaturi. Aħna mhux suppost noqogħdu noqogħdu nitlowmu għal xejn undumu, forsi tista' tikkonvinċini, Sinjura Gebhardt, iżda ma tantx inċert, għaliex pjuttost pessimista fuq dan ir-rigward. Ma nafx kemm nistgħu niksbu xi ħaġa billi nagħmlu posponiment. U dan huwa l-argument ewlieni tiegħi fil-fatt. Għal daqstant, nittama li nistgħu nilħqu xi konsens sa ċertu punt fl-aħħar mill-aħħar. Xa ġoħra, probabbilment ser ikolli emendi fir rigward dawk il-pajjiżi li huma barra miż-żona euro u fl-artiklu numru 7 punt 2 u ma nafx jekk il-kollega tiegħi jaċċettax dan iżda din hija eċċezzjoni u deroga minn pajjiżi fejn l-iktar esportatur importanti tagħna huwa l-Ġermanja u għalhekk din ma tantx hija xi ħaġa tajba la l-SMEs u laqqas għall konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar. Għal daqstant naħseb li għandna noqogħdu attenti meta nużaw derogi differenti. Speċjalment tal-eżempji ta' pajjiżi speċjali biex ngħidu hekk dawn huma eżempji ewlenin. Kwistjoni ewlenin hawnhekk hija l-iskeda ta' żmien. Jekk Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna tajt il-President u l-kellim li miss. Jekk jogħġbu. Weil ich nicht der Shadow bin und uh... fil-qosor jimini xi shadow tajt is-Sinjura Rula kelli l-opportunità li nitkellem ma' Pascal Kanfan fuq dan il-kwistjonijiet u naħseb din il-kwistjoni tal-skeda hija kwistjoni importanti ħafna speċjalment tal-Ġermanja. Naħseb li qed ikollna aktar pressjoni min naħa tal-mezzi tax-xandir fil-Ġermanja fir rigward dawn l-iskadenzi u għalhekk naħseb li tkun idea tajba lina li nkomplu dan id-dibattitu fih dan il-gruppi għaliex ma tantx nista' nisprimi ruħi mingħajr ma nitkellem mal-kollegi fih dan il-grupp. Grazzi, il-kellimni miss mill-gwe is-Sur De Jong. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net nixtieq ngħid li provajt nkun konvinta minn konvint minn dan din iskeda kelli ħafna laqat, kelli ħafna diskussjonijiet estensivi mal-organizzazzjonijiet nazzjonali u mal-SMEs, iżda ma rajt l-ebda argument għala għanna namlu posponiment, għalek nappoġġa dak li għal sux mitu sur bużuttil Fi rigward il-proposta inizjali tal-Kommissjoni ma tantx naqbel li għandna nipposponu. Naħseb li wkoll toħloq konfużjoni għal konsumaturi u anke għan negozji żgħar. Għaliex hemm bżonn li nimxu lejn din id-direzzjoni u l-koll nafuha, nafu li hija diffiċli, forsi hija diffiċli għal ċertu banek, iżda mhix diffiċli kollha kemm biex ngħidu hekk. U jiena nnutajta wkoll Din il-ħaġa li hija ta' konfużjoni li f'ċertu moment ikun hemm sistema Ewropea mbagħad oħrajn f'oħrajn ikun hemm sistema nazzjonali ma tkunx taf eżattament li ma sistema ser tuża. U għalhekk ma naqbilx li għandna nipposponu t trasferiment eventwali. Madanakollu jiena nappoġġa r rapport mod ġenerali tas Sinjura Gebhardt hemm ħafna affarijiet tajbin fih, pereżempju ħtieġa li natu tarif meħtieġ tajjeb li natu assistenza l-utenti l-kwistjonijiet ta' privatezza li semmiet is-Sinjura Gebhardt hawnhekk u għalhekk nappoġġaw dawn l-aspetti. Barra minn hekk l-SMEs kellhom punt ta' mistoqsija u għalhekk ressaq żewġ emendi u di fir-rigward sistemi innovattivi anke li lin minn dak li għandna bħalissa mux bis fuq l-internet, tista' anke fuq il-telefon, fuq il-TAR mobiles u koll sistemi innovativi u nix nxeklu lebda innovazzjoni f'dan il-qasam, u għalhekk hemm xi tibdiliet li nixtieq nagħmel, nixtieq niċċarhom dawn li l-innovazzjonijiet m'għandniex għom minħabba dak li naqblu issa. U għandu kunem hemm lok biex ikun hemm aktar tekniki il qudiem biex jiġu żviluppati. L-SMEs barra minn hekk jixtiequ jiġu rappreżentati fil-struttura tal-gvern nazzjonali, u din hija supervizjoni ta' din is-sistema. Naħseb li din hija talba ġusta u għalhekk jien ħarresa emenda propju fuq dan. Grazzi. Thank you, our next speaker is... Grazzi, kellimni miss Signora Stile. Steiler. Grazzi, Signora President, grazzi nir-rapporter nishtiq nifoka fuq il-kwistjoni tal-ħlas, tal-mizati. Nilqa l-emendi 12, 13 u mod partikolari 15 ta' Sinjora Gebhardt u fil-punt tal-emenda 15 il-Sinjora Gebhardt staqsit il-Kummissjoni fuq ir-rigward il-miżati ta' tranzazzjonijiet u jiena fil-fatt membru tar-Renju Unit, minix parti minn żona euro u meta mill tranzazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u pereżempju l-Belġu il-miżati jidru li huma differenti minn istituzzjoni għall-oħra. U jekk in-natura ta' trasferimenti elettroniċi hija tali, hija ta' staġib għalija li dawn il-miżati kollu jħallas għalihom il-konsumaturi. U ma jistax ikun li jkun hemm varjazzjonijiet minn tranzazzjonijiet għax hemm varjazzjonijiet enormi minn pajjiż għall ieħor fit transazzjonijiet elettroniċi u għalhekk għandna nħarsu l-konsumaturi jekk dan irridu nagħmlu irridu nistaqsu jekk hemmx argument wara dan m'għandux ikun hemm miżati abbażi ta' dawn it-tip ta' transazzjonijiet, jew inkella jekk għandu jkun hemm miżata din il-miżata trid tkun indaqs biex bekk il-konsumatur ikun jaf x'miżati se jrid tħallsu minn pajjiż għal ieħor meta jkun qed jagħmel tranzazzjonijiet u għalhekk il-kumitat tagħna għandu l-kompetu tal-ħarsin tal-konsumaturi u l-ek naħseb li dan huwa importanti ħafna kull ma jmuru interessata biex nara x'riċerka għamlet il-Kummissjoni bejn l-Istati membri bejn il-banek differenti u li nagħtu ħarsa wkoll jekk hemmx miżata wahdanija stabilita jew inkella l-konsumaturi u xatiġu protetti bħalissa. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, tete president is-Sur Kreuzman. ikjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena xtaqt nitkellem dwar problema speċifika waħda. Ma nafx jekk tistax tiġi solvuta fuq livell Ewropew jew fuq livell nazzjonali. Iżda bażikament meta l-bank tiegħek, u jgħidlek li kwalinkwa klient li jaċċetta jħallas jew irid jħallas, il-bank titlob aċċettazzjoni fuq kull livell għal kull tip ta' flejjes li ħajittieħdu mill-kont tal-klijenti. U għalhekk jekk qed ngħaddu issa l-sistema ġdida fejn il-banek bażikament jistgħu jużaw il-karti ta' identifikazzjoni tal-banek antiki, naħseb ma tantx nimxu l-qoddim għax inkalli ħatħabat wiċċek ma' l-problema li qajjem is-sur Schmidt tal-perjodi ta' tranzazzjonijiet imdowma. U li jimxu bil-mod. Hemm ħafna eh, debiti diretti jew standing orders, hemm miljuni minn dawn, hemm abbonamenti, eccetera, Iżda mbagħad jista' jkollok situazzjoni fej ikun hemm burokrazija enormi li tkun qed titlob li jkun hemm l-aċċettazzjoni ta' kull tip ta' klient jew konsumatur ġdid. Jekk iridu jitolbu għal bil tal-konsumatur kull darba għal kull tranzazzjoni din naħseb li tkun biżejjed u naħseb li fir rigward il-perjodu ta' tranzazzjoni naħseb li hemm problema, naf li hemm kwistjoni sensittivi fir rigward il-privatezza, ta' data personali, iżda jekk ikollok kodiċi tal-bank ġdid u IBAN ġdid, naħseb li din hija xi ħaġa li nistgħu nittrattaw faċilment. Naħseb tkun tajjeb li nsolvuha fuq livell Ewropew iktar milli fuq livell nazzjonali, jekk ngħidu li hemm bidla teknika u jekk kulħadd min ikollu problema mbagħad naħseb li nistgħu nagħmlu l-affarijiet bil-kontra u nimxu b'mod ieħor Jekk nkun qed nagħmel trasferiment, Sinjura ħartiva, tista' ta' tuża din is-sitwazzjoni, iżda jekk tuża numru ħażin, imbagħad hemm problema kbira għax imbagħad titkellem mal-bank tiegħek, mal-bank ta' fejn tkun qed tibgħat il-flus biex tara li l-flus jiġu ritornati u li l-konsumaturi hemmhekk għandhom bżonn ikunu marfa wkoll. Allura naħseb li għandu jkun hemm sistema aktar ħafifa għaliex għandek tara l-istqarrija tiegħek tal-bank, l istatement tiegħek tal-bank u mbagħad tkun tista' tara jekk kollox xux miexi ħarir. Jiena naħseb li jekk trid toqgħod kull darba tmur il-bank biex tivverifika l-affarijiet naħseb li dan ħejħu isħin nkun ta' pis. Naħseb li għandna nsalvu l-problemi f'perjodu qasir u għandna jkollna tranzazzjoni, periodu ta' tranzazzjonijiet osra, mux sen solvu standing orders kolla, iżda naħseb li jekku kolem kodiċi apposta tal-banek naħseb li nistaw nimxu l-qoddim dan. Mux qed nitkellmu dwar żewġ jew tliet standing orders, qed nitkellmu dwar miljuni u miljuni ta' ġbir ta' data. U għalhekk għandna nitkellmu dwar dan fuq il-livell Ewropew u mhux fuq il-livell nazzjonali. Naħseb ikun tajjeb li natu l banek il-ħin bizzej biex ħejju ruħom għal din tranzazzjoni teknika biex najdu hekk u jekk namlu dan fuq livell nazzjonali naħseb tkun aktar problema l-banek għax ma jkunux jafu x'inhu ma regolamentazzjonijiet nazzjonali kif ser ikunu u jekk ser tkun bidla teknika jew x'ser tkun wara kollox. U għalhekk naħseb li forsi ikun aħjar li jkollna dan fuq livell Ewropew għax ikun aktar faċli li jkollna tranzizzjoni aktar ta' malajr. Grazzi. Grazzi ħafna issa rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea minn DG Markt, is-Sur Mula. Signora Stajle, Sur Kreuzman semma standing order. Jina naħseb li eh, standing order hija differenti minn direttiva. Għandna bżonn pjun ta' kjarifika xin kalla ħajkonna konfużjoni fuq xi xart nitkellmu eżattament. Grazzi. Tajja pues il-President, issa sur Mule mbagħad il-rapporter tal-opinjoni. Sur Mule, Nowel. Grazzi, kelmtejn mill-Kummissjoni, kien hemm numru ta' interventi fuq id-data ħarija li hija d-dispożizzjoni ewlenija ta' din il-proposta regolament u ta' bilħaq il-Kummissjoni ddeċidiet li tipproponi żewġ dati ħarin ambizjużi. Jekk inqisu l-fatt li l-fatt ta' transit trasferimenti ta' krediti diġa ġi mnidi f'jannar tal-2008 u kwistjoni ta' dobet diretti ġi mnidi f'Novembru tal-2009 numru ta' stati membri u numru ta' operaturi privati diġa bidlu s-sistema lejn is-sepa iżda xorta hemm numru ta' stati membri u operaturi f'ċertu stati membri li għadhom qed jitratienu u qed joqogħdu lura milli jużaw is-sep issa. u għalhekk nix nippermettu li dawk l-istati membri u dawk l-operaturi u dawk ir-rappreżentanti tal-banek li diġamlu l-isforzi kollha u dak l-investimenti kollha biex jibdlu lejn is-sepa u nħalluhom waħedhom u biex nkunu nistaw nżommu dan il-momentum, aħna ħassejna li jkunu essenzjali li namlu dati ħarina apposta importanti għal migrazzjoni f'din is-sistema ġdida tas sepa u għalhekk il-Kummissjoni proponiet sena wara l edozzjoni ta' regolament tal-trasferiment ta' krediti u sentejn għad-debiti diretti. Waħna nqisu li dawn il-perjodi ser ikunu bizzejiet għal dawk li għadhom ma bdowx dan il-proċess jew ix-xogħol meħtieġ biex ikun jistgħu jużaw is-sepa. Is-Sinjura Gebhardt għamlet xi proposti biex tagħmel emendi għall-annes jew ċallaq parti mill-annes tal-proposta tal-Kummissjoni biex iddaħħalha fil-korp tat-test u ta' bilħaq l-annes huwa magħmul minn żewġ settijiet ta' dispożizzjonijiet uħut immirati biex ħabru il protuzzjoni tal-konsumaturi li irridu jiffaċċaw prodott taħlas differenti għaliex il-debiti diretti ta' sepa ħatkun l-ewwel strument transkonfinali se jkun ġdejt għal ċertu stati membri u ċertu konsumaturi f'ċertu stati membri. U għalhekk il-Kummissjoni ipproponiet li żżid xi dispożizzjonijiet għal regoli eżistenti fil-industrija biex tħabbar il-protezzjoni tal-konsumaturi u tippermettilhom li jitolbu l-aktar tarif addizzjonali, verifiki addizzjonali mill-banek jew inkella tagħmilha possibbli li jkun hemm restrizzjonijiet għal debiti diretti u trasferimenti ta' krediti għal ċertu kredituri. Biss, u minnaħ l-oħra għandna lista ta' kwistjonijiet tekniċi, standards tekniċi żviluppati fuq livell internazzjonali u set ta' elementi ta' data li jridu jiġu trasmessi minn l-elementi differenti tal-katina tal-ħlas. U aħna nqisu Mod partikolari dawn l-elementi tekniċi għandhom jibqaw fl-annis għaliex huma tekniċi ħafna fihom infushom u kieku kellna noqogħdu nużaw il-proċess kollu ta' kodeċiżjoni naħseb li dan jistejħu ħafna snin u ixekkel l-innovazzjoni. Xaħ punti ieħor li semma f'din f'dan id-dibattitu. U għalhekk sabiex ikonna flessibilità u sabiex nagħmluha possibbli għal pagamenti u tranzazzjonijiet ikunu moderni u aktar innovattivi, aħna sibna li jkun aħjar li nżommu dawn l-elementi tekniċi f'dan l-annes sabiex nħaffu il-proċess kollu u anke għall-emendi għall-istra tal-rekwiziti tekniċi fl-annes. L-innovazzjoni hija xi ġewlenija ta' bilħaq ma rridux nxekluha b'dan ir-regolament u għalhekk aħna kellna proposta apposta li fija numru ta' zenzjonijiet fl-ewwel artiklu. Madana kollu kull darba li konna dawn il-mezzi ġodda ta' pagamenti via l-internet jew permezz tal-mobile per eżempju, meta dawn jirriżultaw f'trasferiment ta' kreditu jew debiti diretti, dawn huma parti mill-istrumenti tal-pagamenti u għandhom jaqgħu taħt l-ambitu ta' regolamenti. Ma rridux inxeklu l-affarijiet jekk l-apparaturi tal-mobile jew l-industrija tal-banek irridu jiżviluppaw eh, strumenti li jkompetu ma rridux inxeklu eh, dan il-proċess minħabba li ma jkunu skoperti minn din il-leġislazzjoni u għalhekk ir-regolament ħeġġeġ l-innovazzjoni u din hija importanti għal kompetitività għall-ekonomija Ewropea. Kelma ħarija fuq l-aspett tal-miżati li jissemma Il-proposta tal-Kummissjoni tindirizza biss il-kwistjoni tal-miżati li jitħalsu bejn il-banek. Aħna nsejħulu l-interchange fee. Dan jista' jkun stabilit fuq livell bilaterali jew multilaterali bejn l-istituzzjonijiet bankarji jew inkella bejn l-istituzzjonijiet tal-pagamenti. Il-miżati li jitħallsu mill-konsumaturi diġà huma koperti minn regolament eżistenti mill-pagamenti transkonfinali li ġie adottat l-ewwel fl-2001 u revedut fl-2009 li stabilixxa l-prinċipju ta' miżati indaqs, ġifiri konsumatur irrid jħallas l-istess miżata għal transazzjoni domestiċi u transkonfinali kemm jekk huma trasferimenti ta' kreditu, debiti diretti jew kellha ħlasijiet bil-karti ta' kreditu. Dan ifisser li ma kemm nebda differenza fil-miżati mħallsa mill-konsumaturi u fil-fatt skont ir-riċerka li aħna minna dan wassal għal tnaqqis ġenerali fil-livell tal-miżati imposti mill-banek fuq il-konsumaturi. U għalhekk il-miżati ma żidux għal livell tal-miżata transkonfinali, iżda anzi l-miżata transkonfinali tniżlet għal miżata domestika. Għafna każijiet dawn it transazzjoniet isiru bxejn. Il-proposta tipprova tindirizza l-aspett multilaterali tal-interchange fee li huwa kontra il-politika ta' kompetizzjoni. U skont id-dispożizzjonijiet li jinsabu fit-trattat Għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi proibizjoni ġenerali ta' dawn l-interchange fi multilaterali għal kull tranzazzjoni iżda jista' jkun hemm ġustifikazzjoni li jkollok sistema multilaterali biss għal dawk it-tranzazzjonijiet li ma jintlaqawx jew inkella jiġu rimborsati minn waħda mill-banek involuti fil-katina ta' pagamenti u għalhekk mhux qed indirizzaw hawn il-miżata imħallsa mill-konsumatur għaliex iġtiġa koperta minn regolament ieħor fuq il-livell Ewropew. U għalhekk dawk huma l-kummenti li xtaqt nagħmel, Signora President, u lest nwieġeb mistoqsijiet oħrajn jekk hemm bżonn jew bilateralment jew nkella f'din il-laqgħa grazzi. Thank you very much. Um, Ta' bilħaq nishtiq nati merba l-numru ta' mistibni prominenti. Senaturi ċeki, nil-għawkom għawnek, u dawn huma eh, mistibna mis senjura Rojtova. Il-kellima li miss, naf il kellima mela l-Sinjura Gabehart biex tkun tista' tikkumenta fil-mistoqsijiet. Iva, grazzi tas-Sinjor President. Mela l-ewwel kumment L-amenda li naproponejt fuq il-mizata ta' tranzizjoniet dawn jodu biss għat tranzazzjonijiet Our transactions, imma ma jaddux għal tranzazzjonijiet oħra, tranzazzjonijiet tagħna ġifiri. U allura maħniex qegħdin naraw kontradizzjonijiet prinċipali dal-istadju. ma bidel xejn daqse kbir il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt ukoll qalet li dan huwa kumpless, forsi nista' simplifikawha dan nista' bekk nistgħu nkomplu dibattitu f'dan ir-rigward u għalhekk eżis kollegi naħseb li aħna tkellimna dwar bosta kwistjoni li aħna lkoll naqblu fuqhom. Aħna għadna li ma nix nipprevjenu l-innovazzjoni, m'għandux xikon ħafna eżenzjonijiet. U jiena ħaris preċiżament lej artiklu 7 nissuġġerixxi li dan għandu jitla għaliex hemm ħafna eżenzjonijiet li nsibu f'artiklu 7. Aħna ridna għamen ma nafx aħna ridna proposta ġita ma nafx imma forsi tajb li neliminaw l-istess ta' eżenzjonijiet. Aħna suġġerejna wkoll simplifikazzjoni. Għal dak li għandu x'jaqsa mal jekk għanniex jew m'għandniex nestendu d-dati ta' skadenza l dik li l-implementazzjoni, Għal dak li għandu xieqsam ma' direct debit, ma nafx ma nafx jekk hux minn tnejn sa jew it-tlieta sa ba' forsi qed ngħid eh, sena aktar minn dik li għatenna l-Kummissjoni, x'ri mhux sentejn, ma sena iktar biss u hemm raġunijiet validi għal fejn qed niproponi hekk. Mela l-ewwel qabel kollox l-Organizzazzjoni tal-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-livell Ewropew qegħdin jitolbuna sabiex aħna nżommu żewġ sistemi, ġifri sepa u s-sistemi nazzjonali, ġifri jadmu mo parallel għal ammont ta' żmien. Din tista' tkun possibilità. Hemm numru ta' organizzazzjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur li għandna li jgħidu li għandna nagħmlu dan mill-aktar fis. Però x'tip ta' kompromess nistgħu nsibu bejn daw iż-żewġ pożizzjonijiet? ġifiri jekk għandix nestendu dan il-perjodu. Kif għal sur ruler fil-pajjiż għaj stess? L-awtoritajiet għandhom biża kbira li fil-perjodu ta' żmien il kommissjoni kummissjoni tkun edha tfassal l-standards aħna mhux ħankunu nistgħu nagħmlu l-immigrazzjoni. Ġifri jekk għandna ser nestendu il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea minna u sena oħra, ma nasibx qed nagħmlu bidla kbira, mhux qed nitkellem dwar 10 snin, qed nitkellem dwar sena biss. Ta' sikwit dawn huma awtoritajiet żgħar lokali li jridu verament jibdlu is-software tagħhom u ser ikollhom eh, diffikultà jagħmlu dan. Għalhekk jiena xtaqt nwieġeb għal tħassib tagħhom. U din hija raġuni waħda l fejn qiegħda nipproponi li għandna nestendu l-data ta' skadenza għal sena. Ċri sena fuq dak li qalet il-proposta, fuq dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. Nixxie ngħidilkom għalfejn jien għadni favur li nsegwi l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea. Mela, għall-standing orders u direct debits hemmhekk hemm data differenti involuta l-Kummissjoni Ewropea spiegatina din il-kwistjoni mill-ġdid u ma qalluna għalfejn il-bażiċi huma differenti u ridu jiġu indirizzati b'mod differenti, ta' bilħan nistgħu diskutu dan is-suġġett għal darba oħra. Umbat kena kwistjoni, kena mistoqsija minnaħat ta' Sur Koisman. Iva, veru, kellek import, mistoqsija pittost importanti jemmek. Sejna konta l-idea li ikkolna proposta l amendu oħra, forsi nistawna ma fil-prattika. Pero ta' bilħaq dan huwa punt ferm importanti. Miex biss kwistjoni ta' standing orders, din tapplika u kolla direct debit, ħafna drabi kollok ordni differenti li jkunu qed isaħħu fl-istess waqt. U għalhekk xtaqt nipprova nassikura li direct debit u l-standing orders li diġà ġew approvati m'għandhomx ikollhom jerġgħu jiġu għarru provati minn ġdid meta jkun hemm l-immigrazzjoni tas sepa, m'għandhomx għalfejn jimbdew minn ġdid. jiena ħdam, ħdim fis-settur bankarju nafx ġifieri meta ngħaddu minn dan il-proċess kollu kemmu. Ġifiri, nemmen li għandu jkun hemm migrazzjoni awtomatika għal dawn it-tip ta' standing orders u direct debit? Jina kelli l-intenzjoni nagħmel din l-emenda jien stess, ma nistax insiba bħalissa però x'ekkarx x'namela fil-pratika, però ser nagħmel hekk żgur għax naħseb li huwa punt ferm importanti u rridu nagħmlu dan għall-anijiet tal-konsumaturi. Jien naħseb li trattajt il-kwistjonijiet prinċipali li tqajmu, trattajthom malar malajru u jina ħerqana ħafna biex nara l-proposti għal-amendi li ser jitresqu ħerqana lejn il-laqa ta' Shadow Rapporter sabiex bek naraw kif nistaw u kompromess u sabiex fl-aħħar net aħna nispiċċaw opinjoni tajba ħafna mill-kumitat tagħna li tixħet l-attenzjoni tagħha b'mod ċar fuq il-kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur u u protezzjoni tal-informazzjoni. Din taqa' taħt il-kompetenza tagħna dawn huma l-aktar setturi għal qalbi u l-aktar setturi rridu nqodu attenti fuqhom. Grazzi tas signor Gebhardt għall klarifika tiegħek. Issa L-iskadenza l-amenda tinsab infasla l-25 ta' Mejju sa' 6 ta' filaxija. U il-konsiderazzjoni jiet ta' l-amendi hija 15 ta' Ġunju. U il-vot ħajsir il-Kumitat dikinar u mbagħad il-vot fil-plenar se jsir f'Settembru. Mela, permetti li nfakkarkom l-kwistjoni l-ġdida tal- fuljet ta' l-imko ġiet ippubblikata il-ġimgħa li għaddiet dawn tistgħu issibuhom fil- desta distribuzzjoni fil-daħla ta' din il-kamra, però huwa possibbli wkoll li tissieħbu mal-Friends of Imko u dan tistgħu tagħmluh sal-aħħar ta' Mejju. Issa aħna ser ngħaddu għal punt 8 fuq l-aġenda. Jiġifieri din għadda taqsam ma ma ftejmiet rigward krediti marbuta ma proprjetà. Sur Leħner, jak joġbok. Grazzi tas signora President. Jiena verament kuntent li qed nara numru ta' kollegi Mana li qed jitrittaw mal-ewwel ewel mal-ewwel verżjoni. Mbagħad kellna domna nista' ngħidilkom nitrattaw dak il-punt b'ħames snit snin u verament kuntent li qed nara fostkom nies preżenti hawnhekk. Ħa nitkellem ftit fuq il-regolament mela. L-ewwel net hemm regolament memx regolament speċifiku li huwa marbut ma' dan għax ma nsibux laqars fil-credit directive, mhux ħanqod nidħol f'ħafna dettalji, hemm ukoll numru ta' nies li fil-ħfat qegħdin jużaw il-mortgage tagħhom sabiex jitrattaw dan il-punt, pero ħna minnix għalfejn għoddu niddiskutu daw l-istess punti għawnek. Rridu nassikuraw li aħna li d-direttiva tal-konsumatur u l-direttiva tal-mortgage għedin emmek, ġifri konna approċ armonizzat biex l-istati membri ma jibdlux ma jkollhomx għalfejn qogħdu jbidlu t-testijiet leġislattivi tagħhom, għalhekk jien naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni tagħmel proposta wiesa, però proposta li hija wkoll konċiża. Jien naħseb li din hija ħaġa verament adegwata, però nixi nisħaq punt importanti li suġġert il-Kommissjoni li il-mortgages mhumiex l-istess bħal kreditu l-konsumatur kreditu għal konsumatur huma kwistjonijiet kbar fejn normalment ma jkollokx kwistjoni transkonfinali, per eżempju tixtri karozza, tixtri television, xaġa simili. U dak li nsibu ta' sekwitu li konsumaturi mhux ċerti dwar il-konsegwenzi li jeżistu meta jitlu ftit ta' kontratti bħal dawn. Meta wieħed qed jissellef il-flus u jagħmel mortgage, wieħed irid jissellef ammont ta' flus inti tħares iktar bir-reqqa li l-kundizzjonijiet tal-kuntratt. Allura hija kwistjoni differenti meta minn dik ta' kreditu għall konsumatur qed nifmu li ir-regolament mhux biss għandu nuqqasijiet imma għandu kol possibiltajiet limitati. Mux bis problema ta' lingwistika u fiduċja fil-istituzzjonijiet u kwistjoni tal-banek, imma għanna kwistjoni tal-finanzjament dak li għandu xieqsam mal-mortgages. Għalek bazikament hemm kundizzjoni differenti marbuta f'pajjiż differenti wkoll. Hemm regolamenti differenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' possess mill-ġdid u closures. U għalhekk hemm dispożizzjoni differenti fuq daw is-suġġetti, però m'hemmx eh, integrazzjoni ġenwina tas-suq. Għalhekk kien ikolli ngħid li ma naħsibx li qed niffaċċjaw problema enormi hawnhekk. Il-Kummissjoni naħseb jiena għanda approċ kaut u dan għandu jintlaqa għanna nil-qawħ. Pero nek għanna mux nitkelmu biz dwar mortgages residenzjali, hemm propiet oħra li tinxtara bluzu ta' mortgage. Jew inkella proprjetà li tinxtara għal tip ta' għani toħra residenzjali. Mela, dak li għandin nisħa għawnek u il-fat li il direttiva għal kreditu tal-konsumatur fil-fatt għandha numru ta' eżenzjonijiet li aħna u koll wkoll ninkludu f'din id-direttiva partikolari. Ma naħsibx li hija problema, però irrid ikollna xi tip ta' kwistjoni tarmonizzati. M'għandux irid ikun hemm konsumaturi li jkunu esklużi mill-leġiżlazzjoni Ewropea. Fil-direttivi għal kreditu għal konsumatur konna nsibu kol kwistjoni oħra li f'dak li għandu xieqsam ma l-ambitu, għammek nsibu fil-fat li l-ambitu ma kontratti li involvu l-kreditu. ċivri jekk inti kollok kontrat ta' kreditu bej kumpanija u il li naħseb li f'dak il-kas irridu nassikuraw li għammek l-affarijiet huma ċari, nikjarifikaw nikkjarifikaw id-definizzjoni sabiex naraw l-affarijiet jaħdmu. Huma fil-fatt użaw l-istess kliem għal direttiva tal-kreditu tal-konsumaturi ma għalek rridu naraw li aħna konformi ma testijiet oħra, ma dokumenti oħra. F'artiklu 5 insibu fl-aħjar interess tal-konsumatur. Jiena naħseb li tajb li nsemmu li min qed isellef ukoll għandu jieħu konsiderazzjoni l-interess u l-aħjar interessi tal-konsumatur. Nasab li dan huwa element importanti. Pero rridu naraw jekk dan jaħdimx fuq livell legali. Ma nafx jekk nistawx eh, najdu dan mod aktar legali vinkolanti. Mbagħad artiklu 6 il-kompetenza il-kompetenza tal-esperti, nasab din hija xi ħaġa li għana rridu nittrattaw jekk l-esperti ta' min qed isellef ovvjament irid ikunu verament kwalifikat x'iridu jkunu jafu lil min qed isellfu l-flus tagħhom. Iridu nassikuraw li l-credit checks huma adegwati kif suppost. U affermi importanti li dan ikollu impatt fuq il-kontratt ta' kreditu kollu kemm mhux irridu nqogħdu attenti hemmhekk. Qed naħsbu wkoll jekk il-bank għandux għandu xi jkun hemm pereżempju xi tip ta' tax break fuq l-interess, forsi kemm hekk qed immur kemm xi iktar lil in Nasab dan għandu jiġi mistqar b'mod ċar f'termini legali, nasab importanti li għandu jkun hemm karta ta' informazzjoni li tista' li tkun ċara u faċi taqra. Għandu jkun hemm informazzjoni dwar ir-rati ta' interessi armali li jaffettwaw U ma nafx hekk il-Kummissjoni ħadet nota ta' dan, però il-spejjeż ta' l-assigurazzjoni rridu jkunu inklużi, però dan huwa differenti varji minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk forsi diffiċli biex wieħed jistqar dan mod ċar. Jekk dan ser jiġi mistqar f'test tal-marketing, jiena naħseb li forsi dan jista' ma jaħdimx għalhekk iridu nħarsu lejn l-affarijiet li dawn il-kwistjoni aktar bir-reqqa Issa, il-valur tal-kreditu, għamek għanna il-checks, il-checkiet, u għanna u koll naraw il-lingwaċ jgħat jintuża u naraw jgħak hemmx konformità bej il-direttiva ta' kreditu u il-direttiva l-oħra. Bosta pajizi hemm rekwiżiti vinkolanti, però ma nafx jekk nistawx nirregolaw dan il-qasam, pero xieġri jekk min qed isellef jiddeċidi li il-konsumatur ma jistax ħallas lura il-self u għalhekk jirrifjuta il-self. Nasab dak il-kas hemm verament limitu għal din il-tip ta' kwistjoni min isellef jista' jgħid le mhux ħajat il-flus, mhux ħajsellef, però jista' jkun possibbli biex forsi min isellef ikollu kollu daqsxejn libertà biex jiddeċiedi. Jina daqsxejn konfus mħawat, qed naħseb daqsxejn dwar ċertezza legali kif nistgħu nitrattaw dan l-aspett fil-prattika rigward l-informazzjoni li ħannu niprovdi l-konsumaturi, data banks, naħseb diġen problemi hemmhekk, konsulenza, pariri. Però naħseb li għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn l-ispjegazzjoni u t-test tal-marketing. Naħseb li dawn iridu jkunu separati. Ta' sikwit il-konsulenza u l-pariri ikunu klużi fil-self stess, pero irridu noqdu attenti li normalment konsulenza legali tiswa l-flus. u rridu nitrattaw ukoll ma' ħlas minn qabel tal-kapital. jew ħlas minn kmini. Forsi tajb li nħarsu minn ġdid lejn direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Jekk intom dejjem ovvjament qegħdin tifmu <laughs> dak li ktibna. Mhux ħaġa faċli dak li għamilna u mhux faċli taqra lanqas. Il-lingwaġġ li proponiet il-Kummissjoni naħseb li huwa wieħed li jista' nistgħu naqblu fuq, però rridu naraw jekk għandi bżonn aktar kjarifika. M'għandniex namlu dan kollu uh, aktar diffiċli għax inkella dan ħajwasal aktar inċertezza legali u iwassal ukoll l-involviment tal-Orti Ewropea għal-Ġustizzja. U għalhekk kella kollox irid immur lura, u għalhekk ridu nassikuraw li l-ispejs ma mixoljin ukoll. Dan huwa mistqarb mod ċar ħafna f'artiklu 12. Dak li naħseb li huwa nieqes u il-kwistjoni ta' spejjeż forsi hemm xi ħaġa nieqsa fil-verżjoni Ingliża, ma qed nitkellmu dwar default interest. Paragrafu wieħed l-interess huwa mm, misqar b'mod ċar, pero meta t-nitkelmu dwar spejjes. F'dak il-kas manna lebda eh, referenza għal interess. Inna għanna bżon aktar kjarezza f'dan l-aspet, f'dan il-rigward. L-interess irrit ikun inkluż, specialment default interest. Dan għandu jaqa taħt l-spejjes għalix fil pajiz li jena naf hemm fil-fatt affarijiet li kienu ta' beneficju għal konsumaturi li ta' kunu eh, perikolati jew inkalla jiperikaw il-prodotti jem mortgages fissi jew rati tal-mortgage li jkun fiss u għalhekk dawn iridu jkunu kjarifikati. Il-kwistjoni i jekk aħna nix ninkludu il-kelma aċċessiv. Aċċessiv Daw ma bispunti detta dattal, pero nixin ikonkludi billi najt li naħseb li huwa essenzjali li rridu nindirizzawm daw l-affarijiet, ma nafx però jekk għandniex u xħanirs u lej aktar armonizzazzjoni. Test mux ħet jamel dan ċar, pero għalek ħerqan li nisma aktar minnaħat tal komissjoni dwar dan l-aspess. Taħseb li dan ser isir b'mod naturali? Ser dan it-test ikun vinkolanti għall-istati membri, ħajkun hemm inqas lokal manuvra, jew inkella ħajkun hemm aktar lokal manuvra minn ħadd l-istati membri. Kif qegħdin taħsbuhom dawn l-affarijiet? Però fuq livell ġenerali naħseb li dan huwa bażi tajba xogħol tagħna forsi konna bżonn kemm xi aktar kjarifika u aktar korrezzjonijiet. Nixtieq ngħid ukoll li atti delegati leġislattivi nista' ngħid li jiena għajjem dan il-punt fil kumitat tal-Affarijiet Legali u kellimt is-Sur meta ġie hawnhekk fostna. Jiena ma tantx uh, supporter qawwi għal lati delegati, però din tista' tkun problema jekk il-Parlament seri kollu jitratta kollox. Hemm ħafna direttivi differenti u jider li l-Komissjoni donna edha twessa dan għal kollox. U fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb li il-każijiet kollha fejn atti delegati ser jiġu qed ikun qegħdin jiddiskrivu eh, rekwiżiti u l-effetti ta' rati ta' interess jekk Hawnhekk se nkunu qed nittrattaw ma' dan kollu flatti delegati dawn huma fajt li se jaffet għaw ċittadini modret ma nasibx nistgħu naċċettaw dan. Ma nafx għalfejn il-Kumitat tal-Ikon fassal data ta' skadenza daqshekk kmieni. għalix ma nasibx li dan se risolvi l-krizi finanzjera mill malada. Nasib li aħna nistaw nieħdu żmien li għandna bżonn Fortunatament id-direttiva mhix daqshekk twila jien naħseb nistgħu nittrattaw nittrattaw u nindirizzaw fi żmien stipulat, però nħoss li l kollegi għandhom jaraw il-punti tagħhom, però mhux neċessarjament jestendu din id-direttiva. M'għandniex nagħmlu daqshekk twila, anzi għandna nimxu lej aktar kjarifika u korrezzjoni, ġifri żommu ma dan. Grazie. Thank you very much. Grazie tassew, il-kellim li jmiss. Juan Knock mill-SND. Sur President, eżis kollegi, fuq dan l-ewwel skambju top opinjonijiet nixtieq ngħid li jiena verament kuntent bil-proposta tal-Kummissjoni biex issaħħaħ il-settur tal-kreditu residenzjali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq prodott eh, importanti ħafna f'kull stat membru qed nitkellmu dwar eh, volum ta' 6 biljuni fl-Ewropa u dan huwa kuntratti fuq medda twila ta' żmien qed nitkellmu bej 20 u 30 sena hawnhekk. U għalhekk jekk aħna nħarsu lejn il-tip ta' self moti għal proprjetà nafu li dan wassal għal kriżi li qegħdin fiha llum is-sitwazzjoni fl-Irlanda, fi Spanja, Turina li dan ta' bilħaq jista' jkun strument perikolus ħafna u jista' jwassal għal konsegwenzi drammatiċi default bħal dan jista' jwassal biex eh, n-nies jispiċċaw bla dar, jispiċċaw jgħixu barra triq. U hemm ħafna prassi differenti Eh, marbuta ma' dan il-kreditu ta' residenzjali u self għal proprjetà u għalhekk nixtieq ngħid kemm jiena sorpriż minn wieħed eh, mill-punti tal-proċedura, ħafna mill-punti ta' din il-proposta ikopru protezzjoni tal-konsumatur li bażikament huma r responsabilità prinċipali tal-Kumitat tal-Imko, però il-Kumitat mexxej u mbagħad il-Kumitat Ikon u għalhekk jiena naħseb li rridu nadottaw proċedura li se tippermetti il-test biex l-opinjoni tagħna titgħet inkunsiderazzjoni fir-rapport prinċipali tal-Ikon. U għet jista' jgħid ukoll li l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Imko forsi jiddajfu rigward numru ta' punti, punti. u dan ifisser li il rapport jista' jkollu aspetti aktar ekonomiċi aktar milli e, marbuta mal protezzjoni tal-konsumatur, għalhekk aħna nistgħu naqblu fuq artiklu wieħed il-proċedura ta' 51 fil-laqa tal-laqa tal-koordinaturi u nixtieq nlimita ruħi għal żewġ kommenti prinċipali l-ewwel net dak li aħna nsiħulu annex products, hawnhekk nistgħu nkunu kemm xi aktar stretti meta nħolqu għafas għal dawn it-tip ta' proġetti, speċjalment meta niġu għal natura vinkolanti biex niksbu dawni it-tip ta' kreditu u il-kundizzjonijiet marbuta magħhom. Il-mortgage li huwa garanzija importanti ħafna għandu jħares ukoll il-kundizzjoni differenti, per eżempju li wieħed eh, jiftaħ kontijiet eh, speċjali, dan huwa importanti ħafna għall konsumaturi mbagħad qegħdin naraw ukoll li kien hemm żieda fin numru ta' defaults. U naħseb li għanna inħarsu lejn medjazzjoni obbligatorja. Hemmhekk hemm eh, defaults minħabba inċidenti, uħut minnom jaddu, mażmin. U aħna rridu naraw li il konsumatur kapaċi jaffaċċjaw ċertu realtajiet. Għalek, dawn mal-kommenti li jina għandi, pero lest li nisma xandu ċijajt il-rapporter fuq il-bqija ta' direttiva. Grazzi. Thank you very much. Um, next speaker is Mr. Boussois. Ministru Buzwar. Ix-xiri ta' proprjetà ta' residenza hija importanti ħafna, deċiżjoni importanti għal kulħadd. U dan kapaċi nagħmluh permezz tal-mortgage. Meta nqisu l-impenn finanzjar li jista' jibqa' hemm għal tul ta' ħajjitna, importanti l-konsumaturi jagħmlu deċiżjoni informattiva. Waħda mill-aspetti li huma ferm, ferm importanti f'din il-proposta hija li l-konsumatur jirċievi informazzjoni oġġettiva minn kmini il-xit ta' dokument ta' informazzjoni Ewropea dwar il-self ta' kreditu nistanet s'issa kienet adegwata. Standardized Information Sheet Ewropea bla dubju ser tkun ta' titjib u ser tipprovdi għal aktar paragun ma rajt xejn fil-proposta dak li jiġri meta kuntratt jiġi imtemmi għalkemm ma jkunx kumpanjat minn din l european Standardized Information Sheet tali situazzjoni għalkemm tkun eċċezzjoni tkun kjarifikata f'dawn ir-rigward meta l-konsumatur ma jkunx informat dwar ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva, il-konsumatur irid jiġi protett. Problema oħra huwa il-mod li aħna nippreżentaw l-informazzjoni ta' qabel jiġi firmat il-kontrat, rridu naraw jekk l-informazzjoni tkunx faċli taqra, rridu nassikuraw li l-kreditur jispjega it-termini kollha li konsumatur qabel jagħmlu ftehim ta' kreditu, jiġifieri dawk li ma tantxu ma litterati m'għandhomx ikunu żvantaġġati, irrid naqbel ukoll u ngħid li għandna bżonn regoli ċari fuq il-pubbliċità il pubbliċità għal-reklamar, pero xit fisser meta ngħidu reklamar għal-għaniet ta' din id-direttiva. Anki jekk il-fenomenu kien inqas importanti fi Stati Uniti, aħna il-kol konna xieda ta' dizastri u l-konsegwenzi ta' self irresponsabli. Aħna nemnu li irrit ikon approċċ preventiv u nevitaw tali prassim li jinfirxu u jeddu l-istabilita tal-sistem finanzjari tagħna. Għalhekk għandna bżonn mekkaniżmu b'saħħtu biex jevalwa il-valur ta' kreditu ta' min e, issell ta' min qed jissellef u li wieħed ukoll jirċivi konsulenza u pariri tajbin. E, il-min qed jissellef il-flus m'għandux ikun affettwat minn ċertu credit defaults jew inkella jsofri konsegwenzi ħoroġ bħal tal-kriżi finanzjarja. Ma nafx jekk informazzjoni ċara tista' xtinata eh, b'mod armonizzat lil kulħadd jew inkella irid ikun hemm informazzjoni dedikata għal kull pajjiż, irid ikun hemm rekwiżiti minimi fuq livell tal-Unjoni Ewropea, per irid ikun hemm sitwazzjoni l istessa għal kulħadd għall intermedjarji kollha ta' kreditu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Uh, the Greens. Il-ħodor jishtiqu jitkellmu mela jiena il shadow u jiena interessata ħafna li eh, nkun ix-shadow. Grazzi ħafna mela dwar id-dibattitu fuq il-kreditu tal-konsumaturi jiena ħedimt s sur Leħne fuq eh, dawn l-oqsma kif ukoll affarijiet oħra u ħaġa tajba u li nkun ix-shadow hawnhekk rridu aħna inħarsu lejn l-affarijiet mill perspettiva tal-konsumaturi jiena naqbel ma minn kellem qabli irridu aħna s naraw kif nistgħu naċċettaw il-pożizzjoni tagħna hawnhekk Sur Lachman għandu raġun f'ħaġa ma' waħda meta jitkellem dwar il-krediti iva hemm sistemi differenti dawn eh, għandhom jiġu imħarsa għax eh, mill-perspettiva tal-konsumaturi jekk eh, jitnaqas il-formula differenti mela din se taffetwa il-konsumaturi pajizi fejn eh, il-ħlas eh, l-ura u periodu qasir, Mbagħad hemm pajjiżi li ħadu direzzjoni differenti u eh, fejn il-perjodu huwa twil ħafna ma differenza bejn il-mortgages brata fissa u rata varjabbli. U jekk naraw ġdara waqt il-krizi finanzjarja u dawk il-pajizi li għandhom periodi twal tal-ħlas eh, l-ura ehm, ma ġewx affettwati u dawk li għandhom periodi ossar osra ġew affettwati sur bużoj għamel impunti importanti ħafna marridu naraw x'nistgħu ngħidu l-kreditu tal-konsumaturi l-informazzjoni li tista' tiġi provduta mhux dejjem dawk li għandhom bżonn l-informazzjoni jirċivuha. Xi kultant xi 20 paġna ta' informazzjoni tista' tkun wis informazzjoni. E, kollox jiddependi fuq kif tiġi preżentata, mm, jek tista' tiġi interpretata, mifhuma, ġifieri jekk tista' tinqara ġifri mux għet netkalmu biz dwar il-kwantita. Mela, il-credit worthiness test, l surbużaj għandu raġuna għonek xikultant inti trid tgħid le meta tipprovdi il-kreditu u hekk mingħajr kontrolli din tista' tikkawża problemi mhux biss fl-Istati Uniti imma fi Spanja wkoll. Ġifiri rridu aħna nkomplu naħsbu dwar il-kriżi reċenti. Is-sur Fox il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura ċe. Nishtiq jiena nirringrazzja s-sur leħna għal-kummenti tiegħu jiena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni sabiex su eh, uniku jiġi inħoloq, eh, eh, u tajab li kolna il-protezzjoni standardizzata jiena naqbel mal- ma tħassib ta' sur leħna dwar il-proposta tal-Kummissjoni iġifiri fuq il-numru ta' atti delegati li se jkunem. U jidirli li l-proposta tagħhom tmur lillin mill-punti tekniċi normali li s-soltu ikopru eh, l-atti delegati. L-aħjar eżempju il-wordness tal-kredit, kreditu. Iġifiri din il-ħaġa għanda tibqa hawnhekk u m'għandix taqa' taħt il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ħadet żball jiena naħseb hemmhekk għalek naqbel. Għandi eh, tħassib ieħor u nittama li l-sur leħna jista jindirizzom dawn għandi tlet punti l-ewwel tħassib artiklu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni il-buy to let mortgages, jiġifieri is-self li tixtri biex tikri u mbagħad ehm, dan il-post, dan il-mortgage, dan il-self uh, bipoteka differenti. Et nitkelmu dwar self kummerċjali xaħat ħad deċizjoni ta' investiment u ma nafx fej dan il-self et jiġi inklus għax memx eh, ma nisbżon l-istess level ta' protezzjoni eh, għal-konsumaturi għax et nitkelmu dwar self kummerċjali. Jiena nkwetat u kol dwar il-proposti fi artiklu 17 dwar li jenata il-parir. U emmek em, miktub li il-pariri eh, għandhom uh, jenataw fuq uh, eh, eh, ammont konsiderevoli ta' ftejmiet disponibbli fuq is-suq. Jiena naħseb li l-intermedjarji għandhom jagħtu l-informazzjoni dwar liema mortgages jew self ipoteka li huma studjaw għax jekk le jista' jkun li l-konsumaturi jkunu inqas informati il-karta proposta dwar eh, l-standardizzazzjoni eh, Ewropea. Jiena naħseb li hawnhekk għandna nippermettu li jkun hemm l-interpretazzjoni nazzjonali għax jekk le se nżidu ħafna spejjeż eh, fuq spallejn l-industrija kif ukoll il-konsumatur. Se nagħlaq permezz ta' kumment ġenerali il-konsumaturi jħallsu Eh, liktar li jħalsu fuq fuq eh, li max fajjitom mill-li fuq affarijiet oħra. Għalek rridu aħna naċċertaw li dawn il-proposti ma jamlux il-kreditu u jiswa daqsek flus li nkunu għet namlu fqar dawk li qed jihdu self biex jixru dar. Jiena nemmen li l-intenzjonijiet huma tajbin ħafna imma ta' spiss għaw ġown aħna nippruvaw nħarsu lil kulħadd e, u li kulħadd ma jistax jidħol Periklu u jekk nippruvaw nħarsu lil kulħadd jista' jkun li s-self aħna se nagħmluh wiss eh, jiswa wiss flus u eh, se neffettwaw b'mod ħażin il-kostituenti tagħna. Irridu naċċertaw li hmm, dil ħaġa ma seħ. Grazzi ħafna tajt il-President u bekk inti qed tisfida wkoll il-leġislazzjoni. Sinjura Rojtova. Eh, Grazzi ħafna Iva, jiena nixtieq inressa eh, mistoqsija lill-Kummissjoni, nixtieq insaqsija il-Kummissjoni wetqet analiżi u eh, jekk eh, studjat l-emendi sostanzjali li din id-direttiva jista' jkollha f'xi pajjiżi din id-direttiva se tagħti iktar ħarsin lil konsumaturi se twassal għal MND fil-kreditu li l-banek jipprovdu dawk il-pajjiżi li m'għandhomx leġislazzjoni speċifika xorta waħda qed japplikaw regoli simili. Jien għandi mistoqsija oħra dwar l-ambitu tad-direttiva em, krediti hawnhekk li diġà huma koperti mid-direttiva direttivi dwar il-kreditu tal-konsumaturi. ġifiri jidher li hemm affarijiet doppji li qed isiru hawnhekk jiena naqbel li l-konsumaturi li dawn għandhom jigwadanjaw minn xi tip ta' informazzjoni armonizzata jew xi dispożizzjoni dwar l-istandardizzazzjoni imma pal kellima oħra jiena naqbel li rrid ikun hemm ukoll lok għal manuvrar u għall-interpretazzjoni fuq livell nazzjonali. Latti delegati f'ħafna mill-artikli li semmo jista' jkunu problematiċi għalina. Forsi mm, għanna jkonna dibattitu fuq eh, kemm l-affarijiet huma raġonevoli. Artiklu 11 hemm naqra ambigwità hawnhekk u f'artiklu 22 nixtieq jiena nitlob li rapporter jistudja eh, dawn il-klim eh, li huma daqsxejn ambigwi. Sinjura Stile, Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nir r-rapporter, nixtieq nirringrazzja ingrazzja shadows ukoll. Kif smajna minn kelliema l-oħra dan, dan is-self eh, kunt għal dar kontrat twil u, u forsi l-ikbar investiment li l-konsumatur se jagħmel f'ħajtu u jekk kunem default jew jekk il-konsumatur ifalli li iħallas um, il-pagamenti jista' jkun lil konsumatur u il-familja tiegħu eh, jew tagħha se jitilfu id-dar tagħhom. Għalhekk mm, il-kuntest importanti ħafna kien hemm min tkellem dwar il-kompetizzjoni u s-suq il kompetizzjoni u s suq tax xogħol u tajjeb li jkun hemm l-ikbar għażla għall konsumaturi meta dawn qed jieħdu din id-deċiżjoni daqshekk importanti għalhekk importanti li jkollna suq miftuħ. Iva kienem min ta' tort l-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħalissa imma il-banek u l-prattika normali għal-banek specialment għal dawk li għat jixxu id-dara eh, għall-ewwel darba qed eh, il-prattika qed eh, tagħmel diffiċli ħafna għal dawn in-nies jihdu s-self ħafna n-nies ma jistawx jixxu l-ewwel dar tagħhom mhux minħabba regolamenti imma minħabba il-banek u il regoli tagħhom. Iva naqbel mal-Kummissjoni dwar il-dritt informazzjoni u rridu nagħmlu distinzjoni bejn il kommerċalizzazzjoni il-marketing u d-dritt tal-informazzjoni. Jekk meta inti tingħata l-informazzjoni pre-kontratwali din l-informazzjoni għandha tkun ċara daqs il-kristall u um, il-konsumatur irrid ikun jista' jifhem l-implikazzjonijiet kollha tajjeb li jkun informazzjoni dwar ir-rati tal-imax għax il- um, Importanti meta l-konsumatur qed jagħmel din id-deċiżjoni dwar id-dokumenti meta nkunu qed nistudjaw dawn l-affarijiet irrid ikun hemm l-informazzjoni ċara trasparenti format li uh, eh, tinftijem Umbat intkom titkellimtu dwar il-remortgaging, il-refinanzjament, eh, għanna um, nistudjaw għam dawn il-kwistjoniet tajjeb li inti fukajt fuqom l aħħar mistoqsija għal kummissjoni Nishtiq nkun naf kemm il-ċittadin ħadu um, self minn uh, pajis ieħor Il-President, il-kellim li imis. Surħabe, grazzi ħafna, Iva, grazzi. Aħna smajna Eh, u jina smajt il-kommenti u nix namel komment fuq il-proċedura. Mela, nishtiq intikom naqra storja. Peress li aħna, Iva, kellna diskussjoni fost il-koordinaturi ġifiri fuq jekk għanna nipruvaw insiru il-kumitat prinċip kumitat prinċipali. Ehm, storikament kien hemm din l-idea li kolna eh, su eh, tas-self għad-djar iktar unifikat kien hemm green paper u John Purvis sar rtirat ta' eh, tweġiba fil-Kumitat dwar l-affarijiet u l kustjonijiet militarji. Dan il-Kumitat eh, kellu kompetenza esklusiva fuq l-aspetti tal-ħarsin tal-konsumaturi ġifiri hemm preċedent li jinħoloq. Mela, nixtieq ngħid li l-koordinaturi determinati li eh, aħna nżommu l-kompetenza nixtieq ngħid dan l-sur Unlock u aħna se naħdmu fuq l-affarijiet li għandhom xaqsmu mal ħarsin tal-konsumaturi u ivam affarijiet simili ħafna għax-xogħol li aħna għamilna fuq direttiva dwar il-krediti u l-kreditu tal-konsumaturi. U it-ħassib prinċipali tiegħi huwa li naċċertaw li dan il-kumitat jiffoka fuq dawk l-affarijiet fejn ew dawk il-punti fejn għandna l-kompetenza esklusiva iva. Um, ħafna mill motivazzjoni imbidlet ġifiri minn meta għamilna l-ewwel eżaminazzjoni, l-ewwel proposta mill-Kummissjoni kienet iktar fuq li jkollna su uniku għas-self għad-djar. Imma issa qed nitkellmu iktar fuq il-ħarsien tal-konsumaturi għax rajna prattiki vera ħżina ta' beħ, u bekk ġew żvantaġġati ħafna konsumaturi u kien hemm ħafna problemi minħabba l-banek li um, Mm, eh, ma kienux kauti fil-mod kif selfu il-flus il-konsumaturi. U għalek għanna ħafna xogħol importanti xi nagħmlu hawnhekk u daqsa nitkellmu wkoll fuq l-iskeda ta' żmien imma nixtieq ngħid li dwar il-qada twali il-Kumitat Ikon dawn offro li jkun hemm il-kooperazzjoni imsaħħa imma malux li uh, se jkollhom kompetenza esklusiva fuq xi artikli ġifieri mhux aċċettabbli għalhekk jiena se nħejji kontra offerta li għadna qed ninnegozjaw ikon ukoll proponow skeda ta' żmien uh, eh, sira ħafna mhux aċċettabbli u eh, jiena naħseb li ikon deġa kellu smieħ minnajr ma dan inata il-kompetenza fuq il-proġett, għal dan il-proġett, għalek rridu waħna natmu iktar fuq skeda ta' żmien realistika, għalli bekk dan il-komitat ikollu eh, l-opportunità jeżamina l-elementi li għannu xaqsmu ħarsin tal-konsumaturi. Ġifiri xtaqt jena natikom il-fema ta' ċer, naf li l-koordinaturi kolla għadina unnek jena naħseb li l-koordinaturi kolla se jappoġġaw eh, dak li għadni kifet jena. Grazzi ħafna, issa se nisimaw minnant il-Kummissjoni. Thank you. Thank Grazzi ħafna, nishtiq nirringrazzjak um, għal mm, dawn il-kummenti kostruttivi li aħna smajna u dan huwa ir-riżultat ta' eh, xogħol ta' tħejjija mm, pjuttost uh, jew perjodu pjuttost twil u eh, mbagħad eh, dan wassal għal white paper, studi, workshops, eh, gruppi ta' esperti li ħadmu fuq il-kwistjoni u saf l-aħħar spiċċajna bi b'dawn il-proposti li qed jiġu diskussi llum. Lan lan tal-proposta ovvjament sabiex isir l-ewwel pass il-qoddim lejn il-ftuħ tas-suq eh, għal kreditu eh, jew għal dan it-tip ta' self b'ipoteka u biex ukoll l-atturi kollha jkunu responsabbli kemm min qed isellef kif ukoll min qed jissellef il-flus. Nafu li hemm ħafna problemi fuq issu ta' dan is-self u hemm ħafna problemi li waslu għal fallimenti fuq is-swieq, eh, speċjalment minħabba li kien fatt li kien hemm nuqqas informazzjoni bejn minn kienet isellef lil minn kienet isellef il-flus u um, ehm, is eh, għal eh, kreditu ta' dan it-tip ta' self u koll kellu ħafna fallimenti regolatorji fejn per eżempju l-intermedari eh, ta' kreditu jew l-istituzzjonijiet mux tal kreditu eh, mux bil-fors irridu jaddu bil-supervizjoni partikolari f'kull stat membru. Aħna rajna u koll li kienem regolament mux adattat regolamentazzjoni mhux adattata f'kull stat membru, per eżempju fil-regoli kummerċjali u l-kondotta ta' dawn fuq is-suq. Għalhekk ir-riżultat huwa li llum m'għandniex aħna suq uniku għal dan it-tip ta' kreditu brabta ma' proprjetà residenzjali għalkemm m'għandniex aħna ċifra partikolari dwar kemm ikun hemm dan Eh, tip eh, ta' self eh, naħseb li imma ċifra se tkun ta' zero. Ġifiri dan huwa l-ewwel pass tal-affarijiet li jistgħu jsiru b'mod transkonfinali. U din tista' tkun miżura ta' prevenzjoni ġifiri kontra is-self irresponsabbli minn xi kredituri u aħna rajna f'xi stati membri għal kemm ovvjament fuq mhux fuq eh, l-istess skala bħal ehm, kif eh, ma ġara fl-Stati Uniti kien hemm eh, xi min per eżempju ma tax biżejjed twissija lil min kienet jisellef il-flus, ġifiri eh, dan il-konsumatur ma kellux bizzejiet eh, informazzjoni jew il-kem lam il-bank ma kellux bizzejiet informazzjoni fuq jekk il-persuna u mm, il-konsumatur seta iħallas jew kellu bizzejiet flus biex iħallas dan is-self lura. Għalek eh, aħna bil-proposta tagħna xtaqna li l-affarijiet ikunu proporzjonati jew indaqs kemm jista' jkun u l proposta bażata fuq livell ta' armonizzazzjoni li aħna niddiskrivuha bħala eh, armonizzazzjoni bilanċjata aħna għanna bżon ta' armonizzazzjoni massima, specialment tal informazzjoni prikontrattuali li għanda tinata li l-min qed jissellef il-flus u mbagħad f'ċirkustanzi jew ta' ċirkustanzi partikolari aħna konxi dwar Em, li jem ħafna differenzi bejn l-istati differenti jem ħafna sistemi differenti li jeżistu u għalhekk irridu nippermettu li jkun hemm xi flessibilità, jiġifieri dawn l-istati membri jkunu jistgħu eh, jħarsu sistemi tagħhom eh, sistemi li xi kultant huma effiċjenti ħafna. U eh, mbagħad smajna u koll dwar il-bżon li kunem konsistenza jew konformita ma' direttiva dwar il-kreditu tal-konsumaturi din, id direttiva għaddit eh, minn ħafna diskussjonijiet, kien hemm ħafna diskussjonijiet eh, fuq kemm hawnhekk kif ukoll fuq il-Kunsill Ewropew aħna provajna nibbażaw l-affarijiet fuq din id-direttiva imma kien hemm ukoll differenzi ġustifikati. U eh, nistgħu ngħidu li kultant il-proposta tagħna tmur iktar lilin speċjalment eh, dwar l-attivitajiet tal-intermedjarji ta' kreditu li huma l-uniċi eh, persuni li eh, mhumiex soġġetti għal reġim ta' kontrolli fuq livell Ewropew għandna ħafna l-intermedjarji ta' investiment imma m'hemm xejn għal intermedjarji ta' kreditu palissa. Dispożizzjoni importanti l-obbligu li il-kreditur jagħmel valutazzjoni dawn l-affarijiet jikkonformaw ma lan li naċċertaw li jkun hemm is-self responsabbli fl-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni ipproponiet li jekk il-valutazzjoni tkun negattiva mela is-self Eh, għandu jiġi imċaħat għax jekk le dan il-valutazzjoni ħassir għal xejn. Naf eh, li kien hemm xi tħassib għal xi partiċipatenti fissu jekk ikun hemm ċaħda ta' self eh, dan jista' jfisser obbligu li jekk il valutazzjoni tkun pozittiva mela is-self għandu jenata imma din mhux il-pożizzjoni tal-Kummissjoni provajna niċċaraw dan il-punt fil-premessa rilevanti fil-proposta tal-Kummissjoni. Dritt għal eh, ħlas uh, minn qabel element importanti għal konsumaturi jew ħlas bikri per eżempju kull konsumatur għandu jenata id-dritt li jagħti dan il-kreditu lura qabel iż-żmien. ma hawnhekk nafu li hemm sistemi differenti li jeżistu fl-istati membri differenti. U għalkemm id-direttiva tippermetti li jkun hemm id-dritt eh, għal konsumatur li jagħti l-kreditu lura qabel iż-żmien, xorta waħda jista' jkun hemm xi kundizzjonijiet hawnhekk marbuta mal eh, mal-kontrattu xi stati membri jistgħu jiddeċidu li jinkludu dawn il-kundizzjonijiet fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Iċ-ċer qed jinterrompi u jgħid fadal punt eh, wieħed iġifieri jekk ma jimpurtax tista' tikkonkludi. Il-Kummissjoni tkompli. Aħna fil-valutazzjoni tal-impatt provajna nidentifikaw dawk l-istati membri li jista' se jkunu eh, affettwati mid dispożizzjonijiet il-prinċipali ta' din id-direttiva. Kif tafu kien hemm numru ta' stati membri li ehm, użaw eh, id-direttiva dwar il-kredito eh, u użaw dan din id-direttiva sabiex tkopri ukoll il-mortgages imma intkom tistgħu sibu speċjalment fit-tabella numru 30 tal-valutazzjoni tal-impatt tagħna analiżi fuq l-impatt impatt fuq l-istati membri differenzi. Grazzi. Uh, well, we have um, rather run out of time. Fadlin naftit ħin, iżda nixtieq nistaqsel is-sur Leħner, tagħmel sommarju biex tala jew tista' zom fil-qosor jekk jogħġbok, minuta jekk jogħġbok. Grazzi. Xtaqt nagħmel kentejn malajr. L-għanet grazzi għal kummenti li saru f'dan id-dibattitu hemm kwistjonijiet li ma semmejtx jien fl-introduzzjoni tiegħi għalek naħseb li hija importanti ħafna. Bera minn hekk, President, ma nafx jekk tista' ħarsa aktar għal kwistjonijiet li tqajmu. Iżda jiena nixtieq ngħid li nilqa' dak li qalet is-Sinjura Rojtova hija tajt li din hija trasformazzjoni kbira, jien kieku ngħidilha le, hija għadha biss l-ewwel pass, l-ewwel stadju. Iżda naħseb li huwa hija triq tajba li aħna ħadna, direzzjoni tajba li ħadna. Mbagħad fir-rigward il-validità tal-kreditu, ma naħsibx li nistgħu nagħmlu prevenzjoni tal-kriżi finanzjarja permezz tal-kontrolli tal-kreditu, għandna l-kwistjoni tal-finanzjar minn ġdid u kollu torbot ma' dan. Bażikament nista' nsemmi li fil-Franza, fi Franza u fil-Ġermanja minkejja kien hemm il-kriżi ekonomika ma kienx hemm eh, żidiet fil-nuqqas ta' kreditu u dawn it-testijiet tal-validità tal-kreditu jidher li qed jaħdmu. Iżda jekk ikollok riżultat negattiv mill-validità tal-kreditu u testijiet fuqhom, ovvjament is-self ma jingħatax. Iżda Hemm appell ta' trasferiment kontra dan u tista' ssib ruħek f'sitwazzjoni fejn min ikun qed isellef ikollu sentenza mill-qorti li suppost u ma permettix li jkun hemm dan is-self. Imbagħad hemm kwistjoni oħra wkoll marbuta mal-banek li eh, jkunu ċerti li jkollhom kapital biżejjed biex ikopru dan is-self. Grazzi, grazzi tal-punti li qajjimtu ħan nieħu l-punti li għamiltu u niprofa nagħmel il-kjarifiki u l-korrezzjonijiet meħtieġa li jintom tlabtu. Grazzi, il-President. Naf li hemm negozjati mal-kollegi tal-Ekon, iżda importanti li najdu li għanna xar l-tħejja ta' rapportija kun batuwa traduzzjoni fil-20 ta' ġunju l-votazzjoni fil-12 ta' lulju u dinja pożizzjoni u l-nija tagħna smajna li straordinarjament il-Kumitat konċernat kienet jagħmel laqa apposta għal 11 ta' Lulju u din hija xi ħaġa li mhix eċċettabbli. U għalhekk nittama li wara negozjati aħna noħorġu biftejn konġunt bejnietna. Grazzi li Sinjura Korħala tal-li presidit din il-laqa, iżda aħna żewġ shadows tar-rapport ta' Sur Salvini u nixtieq nirringrazzja lis sur Salvini tal-li ġi hawnhekk biex jippreżenta l-rapport tiegħu ma tantx fadl ħin u għalhekk nitolbok tkun Nżom fil-qosor fl-introduzzjoni tiegħek u forsi shadows jagħmlu kummenti. Ovvjament ħajkun hemm opportunità oħra biex nitkellmu fid-dettall fuq dan il-punt. Xtaqt nirreferu wkoll fl-intervent tiegħi għal ittra li rċevejt mis-sur Xemeta wara l-preżentazzjoni fuq il-kodiċi ta' dwana immodernizzat u l-iskeda ta' dan, ħankopli dan fil-diskors tija jektar qoddim. L-ewwel is-Sur Salvini, Sinjura Korħala, Sinjura Rapti, Sur Schmidt u jiena stess. U ħajdirule wkoll tajjeb wisq. Xi ħadd mill-gwe? Tajjeb wisq. Mela fadlina kwarta u ħames kelliema. U s-Sur Salimski nil nilqgħu hawn fostna. U Sinjura Rapti wkoll Semmejtek diġa fuq il-lista, inti xadu rapporter. Rakorħala, sinra, Rabti, Schmidt, Jena, u Sur Salvini u l-kollega liħor. Kwarta, ġifri zommu mal-ħin. Sur Salvini, grazzi President. Niprofa naddim il-diskors tiegħi ta' 15-il paġna għal żewġ paġni. Nirringrazzja il-Kumitatu Segretarjat ta' IMCO ħana ġornaw ruħna fuq dan fil-laqa fis-16 ta' ġunju kollana l-ewwel smieħ fuq din il-kwistjoni li f'żewġ minuti ħana me sommarju dwar fuq l-erba punti ewlenin. Kien hemm miżura apposta għal kodiċi ta' dwana modernizzata fl kien hemm laqgħa apposta l-iskadenza tagħha kienet fl-2013 u hija data li ovvjament mhux se tiġi rispettata, ma tistax tiġi rispettata, u irridu nifmu kif ħa nimmodernizzaw it-termini u għaw nitlob lill kollegi tal-Kumitat jew tal-Kummissjoni skużawni eżekuttiva li jekk hemmx bidliet għal kategoriji u jekk hemm minu kontra dan il-posponiment u dinja proposta wkoll li qed nagħti lill l-oħrajn u waħda mis-soluzzjonijiet tista' tkun li waqfu terminu ġdid peress li ma nistgħux nżommu ma dak li kien previst. Iżda fl-istess ħin nkunu nistgħu bil-mod il-mod napplikaw uħut mid-dispożizzjonijiet mill-kodiċi ta' dwana modernizzat. Il-ħidma ta' dwana illum il-ġurnata il ġurnata speċjalment minħabba nuqqas ta' kontrolli fuq il-frontieri hija li jkun hemm sigurtà tal-prodotti li jitlu fis-suq intern tagħna u nżommu wkoll maħtiġijiet tal-kumpaniji li għandhom l-interess li jkun hemm proċessi uniformi u malajk kien jista' jkun u noqogħdu attenti wkoll għall-konsumaturi li jridu jkunu marfa dwar dak li qed jikkonsmaw u jkunu mħarsa wkoll minn iffalsifikar u minn episodji ta' illegalità li jistaw ikunu marbuta wkoll ma' episodji ta' terrorizmu per eżempju. U minħabba l-preċedenti li kien hemm, importanti li jkun imħarsin fi dwana tagħna, għalhekk il-ġlieda ta' dwana fir rigward il-prodotti falsifikati jew inkella meqjusa perikolużi għall konsumaturi hija ewlenija flimkien ma' l-implementazzjoni malajkem jista' jkunu mħeffa fl-interess tal-kumpaniji. Il-programm ta' azzjoni għadwana dwana huwa wieħed mill-aspetti ewlenin ta' dan il-kodiċi immodernizzat u aħna minkejja li bħala Lega Nord kontra il-livelli ta' armonizzazzjoni bejn 27 stat membru, f'dan il-każ huwa wieħed minn dawk il-każi fejn l-effiċenza u l-kunsens jgħidulna li l-azzjoni ta' dwana titkun kemm jista' jkun armonizzati, armonizzata, effikaċi, effettiva u ċerta l-ewwel qabel kollox. Mbagħad nkun nistgħu nitkellmu ma' shadow rapporters kif naraw kif ħanamlu klassifikazzjoni tal-prodotti differenti biex nevitaw li naħlu l-ħin madwar il-100% ta' importazzjoni u nevalwaw x'inhu huwa l-aktar xiera jew inqas xiera li nagħmlu kontroll tiegħu b'aktar rigorozità. Mbagħad fuq il-kwistjonijiet prattiċi l-kumitati konċernati l-oħrajn huma l-kumitat tal-budget u l-kumitat tal-kummerċ internazzjonali għax meta nitkellmu dwar id-dwana irridu nqisu wkoll x'qed jagħmlu pajjiżi terzi u l-imsieħba tagħna l-kompetituri tagħna fis-suq globali u nistieden lill-Kummissjoni biex tirrispetta r-rispett tal-trattament indaqs bin parlament u l-Kunsill fid-dawl tal-inizjattivi li jmiss leġislattivi f'dan il-qasam. Naħseb 3 minuti għaddew li kelli għadna biss fil-bidu ta' triq u biss l-ewwel pass li qed nimxu f'din id-direzzjoni. Grazie tal-ismajtuni. Well, thank you very much, Mr. Sob. Grazzi ħafna, Sur Salvini. Naħseb li kellim dwar kontenut importanti ħafna u kont konċis ukoll. Nirringrazzjak. Issa xi riflessjonijiet fil-qosor minn shadows kollha fuq kwistjonijiet li jixtiequ li titqis u naf li ħajkun hemm laqgħa rapporter u l-ewwel ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Korħola. Grazzi ħafna. Apparti il-dwana mingħajr l-użu tal-karti u affarijiet burokratiċi oħrajn, irridu naħarsu lejn ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni tal-uffiċjali ta' Djana ta' dwana u anki s-sorvaljanza tas-suq l-autoritajiet marbuta ma' dan hija kwistjoni li tkellimna dwarha fis-sigurtà tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq. is servenjenza tas-suq effiċjenti hija xi ħaġa li toħloq livelli indaqs għaliex l-industriji ikunu qegħdin isegwu r-regoli u jistgħu jibatu minħabba nuqqas ta' kompetitività ma' dawk li ma jkunux qed isegwu r-regoli. U dan wara li jkun hemm il-kontrolli fiq dwana. Soluzzjoni għal din il-problema marbuta ma' bosta tipi ta' prodotti hija li nagħmlu sorveljenza tas-suq fil-moment meta ikun hemm il-wasla ta' dawn il-prodotti fil-frontieri Ewropej. Irrid ikun hemm kollaborazzjoni mal-dwani, mal-uffiċjali ta' dwana u anke mal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq. Dan kien il puntaw li nixtaqt nagħmel. Grazzi. Il-President, is-Sunera Rabti, jogħġbok. Grazzi, President. Ma nar kemm jista' jkun Fil-qosor nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter li naħseb li stabilixxa l-aqwa mod kif ikun jista' jaġġel fid-diskors tiegħu jkun komprensiv u jkopri kollox fid-diskors tiegħu. Naħseb li l-problema u l inija hija l-ħin għaliex irid ikollna biżejjed ħin biex niddiskutu dawn l-affarijiet u nafu mill-bidunet meta nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-sistema modernizzata ta' dwana. L-ewwel darba li tqajmet kien ċar diġà li ħajkun hemm element ta' żmien hawnhekk marbut miegħu u kien hemm ħafna pajjiżi li kien iser ikollhom diffikultà biex jadattaw ruħhom għal dan minħabba l computers u teknoloġija moderna li tittieħu tiġi ntużata minn flok dak li diġà hemm. U għalhekk irid ikun hemm żmien biżejjed ħin biżejjed. It-tieni net hemm il-kwistjoni ta' finanzjament. U dan huwa l-element finanzjarju kemm l-Istati membri kif ukoll għal fondi min-naħa tal-Kummissjoni. Rridu niżguraw li ikonna prestazzjoni olja u sistema ta' computers ġornata. Sdor għodu attenti li ma jkunx hemm Difijiet żejda, rrid ikun hemm il-kontrolli meħtieġa li jkunu mamra f'din is-sitwazzjoni sabiex bekk ma nisabux f'sitwazzjoni fejn ikonna riżultati li jiswonna kontra ta' dak li nixtiequ. U għalhekk nixtieq nagħlaq kelmtejn tal-aħħar ma rridux namlu iż-żejjed u mmorru kontra dak li aħna nixtiequ, ma rridux nżidu iż-żejjed u mbagħad nispiċċaw bi problemi ta' flus ta' informazzjoni u ta' merkanzija u għalhekk rridu najdu li qed nitkellmu dwar merkanzija li qed tiġi prodotta l-swieq partikolari u din hija xi ħaġa li rapporter fakkarna dwarha li rridu nkejlu l-affarijiet skont il-benefiċċju l-konsumaturi tagħna. Grazzi l-Sinjur Schmidt. Grazzi rapporter. żbaljat meta ngħid li din hija kwistjoni li hija estremament politika u kienet aktar politika l aħħar ġemat? Ma naħsibx il-kontrolli tal-dwana qed tintuża xi ħaġa oħra. U għalhekk irridu nirriflettu dan fl-iskeda. Huwa għaqli li ngħidu li għandna bżonn aktar ħin jew inkella għandna nirreġiċu il-kontra u ngħidu li m'għandniex dan il-ħin. Għaliex hawn mhux qed nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet biss, u jekk ma nittrattawx dawn il-kwistjonijiet ħajkonna problemi oħrajn foqsma differenti tas settur. Jiena naħseb li l-effiċenza tittiġi titkun bilanċata iżda trid tkun bilanċat f'kollox, anke fir-rigward il-ħtieġa tal-veloċità f'dan f'din il-proċedura. Għalhekk m'għandi xejn kontra dak li qal ir-rapporter, iżda naħseb li rridu nkunu konxi li din bħalissa kif huma l-affarijiet hija aktar taħraq politikament meta mqabbel ma ftit ġimatilu. Grazzi. Is-Sinjura Rula. Le? kentejn tejn minna ħatijaj? Naħseb li s-Sur Salvini identifika x'inhuma l-elementi ewlenin iżda nixtieq insaħħaħ il-punt li huwa għamel dwar l-implementazzjoni tal-MCC, il-Modernized Customs Code, il kodiċi ta' dwana modernizzat, u xtaqt nisma' wkoll il-preżentazzjoni tas-Sur Xemeta u tal-tim tal-Kummissjoni dal waqt u nam semmi li hemm kwistjonijiet marbuta ma kemm istati membru ma l-esti bħalissa li jimxu l-qoddim issa. U għalhekk irridu naraw kif ħajġi implementat dan kollu blaqwa mod possibbli. U dan jorbot ma l-kwistjonijiet tal-iskeda, tal-ħin, eċetera ħanna ittra mis-sur Xemeta li qed konferma li dak huwa dik li tixtieq tagħmel il-Kummissjoni. U għalhekk nixtieq ngħidu dan lill-membri tal-Kumitat. U għalhekk naħseb li x-xogħol tagħna jrid ikun ta' tweġiba dan u għalhekk għandna opportunità biex niddiskutu dan kollu aktar fid-dettall iktar il qoddim Naħseb li din hija proposta li tina l-opportunità li jkollna diskussjoni strateġika fuq l-odot u l-affarijiet ta' implementazzjoni. It-tieni net Diġa rajna bilanċar tal-attivitajiet ta' kif il-kontrolli ta' dwana jridu jaħdmu u fl-Unjoni Ewropea stess qed niżviluppaw sistemi sabiex niġbru dħul u nipproċessaw l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Naħseb li fi rigward il-politika pubblika nabżon bżonn nefukaw aktar palma tu l-koll, naħseb, kwistjoni dwar is sikurt prezza tal-prodotti, zdanna kwistjonijiet ta' falsifikar tal-prodotti u koll u dan qed jitilaw fir rigward il-prioritajiet politiċi u għalhekk irridu naraw x'rol għandhom dan dawn l-affarijiet kollha. Iżda rridu nħarsu l kooperazzjoni hija importanti ħafna u meta mort nżur operazzjoni ta' sejba ta' frodi, ta' tabija, tal merkanzija, dak li rajt huwa li l-kunsinni jaslu dawn jiġu klirjati matul il-ġurnata iżda ma jkunx hemm personal ta' dwana minkejja li hemm bosta prodotti li qed jiċċaqalqu minn bosta l ieħor. Iżda l-iktar ħadd li bqajt mistaġa hija li dawn l-affarijiet jitqisu qabel l-analiżi u qabel il-ġestjoni ta' riskju u għalhekk irridu noqogħdu attenti għall-intelligence u dawn id-lodot ta' ġestjoni ta' riskju li huma estremament importanti u ma naħsibx li hemm biżejjed affarijiet li qed iseħħu biżejjed kontrolli li tiseħħu qabel ma jkun hemm il-wasla ta' dawn il-konsinni ta' dan it-tabija tal-merkanzija. U għalhekk irid qogħdu attenti għaliex irid ikun hemm aċċess, proċess u skambju tal-informazzjoni. U rridu nifaċilitaw dan kollu għax bekk nkun nistgħu nimxu qudiem. Tajjeb wisq, Naħseb li m'hemmx kellima oħra u għalhekk nistieden l-sur Saleski biex jgħid kelmtejn għaliex inti ġejt kellimni ftit ġemutilu u mbagħad nagħti l-kelma lis-sur Salvini, l sur Zalinski. Grazzi, President. L-ewwel nixtieq ngħid li nilqgħu l-inizjattiva, aħna naraw li hemm possibilità li nsaħħu r-rwol tal-dwana wara diskussjoni u bla post tal-Parlament Ewropew. Peress li għanna ftit ħin d-dimna nixtieq nirreferi għall aktar punti l-għanin importanti, ġifiri li modernizzar tal-kodiċi ta' dwana. Fil-fatt nixtieq nisħaq biċċar li ma nix nistennew għal modernizzar tal-kodiċi ta' dwana għanna affarijiet li huma bażi ta' kuljum u għanna l-qalbna wkoll it-tip ta' leġiżlazzjoni eżistenti. Diġà implementejna l-emenda eh, komplementari aħna rridu s-sigurezza wkoll u nilqaw ukoll regolament fuq l-IPR. Ovvjament l-MCC hija eżerċizzju importanti, ħdinna l-ħin, diffiċli ħafna, iżda huwa eżerċizzju li permezz tiegħu jiġbor flimkien l-istati membri ta' dawk l-amministrazzjonijiet li jagħmlu streamlining tal-leġizlazzjoni u dan xi fisser ifisser li ħanoħolqu sistemi ta' IT transkonfinali li jappoġġaw id-dwani. Aħna mhux qed nistennew qed nagħmlu x-xogħol tagħna b'bażi ta' kuljum u aħna nridu titjib ukoll fl-armonizzazzjoni fost l-istati membri. Aħna nidejna studju importanti fuq il-pini amministrativi u provajna nġbru flimkien l-istati membri flimkien u noħolqu kundizzjoni tindaqs għall apparaturi ekonomiċi kollha fl-Istati membri. Forsi dak kollu staqt ngħid illum aħna nilqaw ferm dan il-punt u niddikjeraw il-kooperazzjoni sieħa mill-Kommissjoni biex ngħinu naħdmu fl-imkien mas-Sur Salvini u mal-membri onorevoli kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Zalinski. Issa s-sur Salvini, xtaqt tamel xi punti ta' luq għandi skeda hawnhekk u forsi tixtaqt tixtieq tajt xi ħaġa dwar ismiħ? Iva, l-ġimgħa d-dieħla forsi ma' xedu rapporters u l-presidenza nistaw nidħlu aktar fid-dettal fuq dan is-suġġett u nitkellmu wkoll dwar isma ismiħ ta' 16 ta' Ġunju fil-għodu jekk minister żball forsi nibatilkom bl-email il-test miktub ta' diskors li kelli u kelli namel riassun tiegħu u jina semmejt l-erba u ħames punti jew l-enin li forsi jkolli riflessjonijiet tagħhom min-naħa tagħkom u ċar li apparti problema teknika tal-kontenut hemm problema politika palma semma il-kollega qabli u għalek rridu naħdmu malar kem jista' jkun u nittamaw li dan kollu jagħti il frott billi niġbru l-esperjenza ta' kulħadd grazzi wkoll ta' smieħ ta' 17 ta' Ġunju. Illum wara l-ofsenar ser tirċivu id-diskors tiegħi li grazzi għas segretarjat tal-Komitat jiena kont ħejjejt. Grazzi. Good, well thank you very much indeed for tmexxija tiegħek sur Selvini mela biex nikkonferma biss li s-smieħ pubbliku seritu ħajkun fi 16 ta' Ġunju l-ħamis mill-10 sa nofsi għajn qed ngħid dan fil-każ li mid-dinja ta' dwana jkunu qegħdin eh, jiseguna fuq l-internet dik ħajkun eh, ħatkun web stream dik ukoll ġifrintom lisli tukom merba jek tipparteċipaw fuq dak u aħna nitkellmu wkoll mal Dipartiment ta' Komunikazzjoni anki biex ninformaw nassikuraw li fl-istati membri kollha speċjalista għal dwana u l-ġurnali jistaw jinformaw li ser ikun hemm smih u tinformaw l-udjenza wkoll. Tajb li nibatu kol il-dokument ta' traduzzjoni sa' 30 ta' ġunju, bat f'settembru, ser jisir eh, ħajkonna eh, fil-komitat il-vot settembru, fi 17 ottubru jkonna il vot fil-plenarja. Grazzi għal dan ir-rapport ta' inizjattiva wahdina u din il-parti ta' sessjoni magħluqa issa nerġgħu ntaw fit-tlieta u meta jkollna l-ewwel skambju ta' informazzjoni tiegħu ta' esperjenzi fuq żewġ opinjoni importanti fuq ir-reżoluzzjoni l-modernizzazzjoni tal-akwist pubbliku, skużawni, riżoluzzjoni alternativa ta' tilwim u lejn l-approċ Ewropew korrenti għal rimedi kollettiv, un iktar tard fil-axija jkun l-modernizzazzjoni tal-akwist pubbliku. Nirringrazzja u il-posta tal-kelb grazzi.